punt 11 fil-fatt fuq il-linji gwida għal politika dwar l impiegi Mbagħad passoltu. Titkerħux meta ngħid dan. Anzi, titkerħux meta titkellmu għax qegħdin web stream Punt li ta' approvazzjoni tal-minuti tal-, -minuti tal laqa tal-10 ta' Lulju, 6 ta' Settembru, 17 ta' Settembru. Mawx minnu kontra l-istat nadottawhom punt erba. Nagħti l-kelma lil Filip Bulam opinjoni dwar low cities hija proposta mill-Kunsill u l-rapport mill-Kumitat tal-Iżvilupp u għall Rolian Roljan. nħarsu inħarsu salejn l-abbozz doppinnu ta' rapporter, rapporter. Iva kif tafu għanna din l-opinjoni għal-Komitat tal-Iżvilupp fuq deċiżjoni għallu cities li jappreżenta numru ta' pajjiżi. Nfakkarkom xumma PTOMs. Umma l-pajizi li dependu fuq Danimarka, Franza, l-Olanda u Renjunit. Dawn huma gżejjer u fid-dawl tal-fatt li għandhom ħafna x'joffru ma marbuta ma' svilupp sostenibli. Il-patt assoċjazzjoni l għaddej mill-2001 hemm bżonn jinbidel jekk meta ħares lejn il-prioritajiet fuq diversi livelli. Il-kwistjoni prinċipali għal di reġuni i l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħhom jaqdu it-triq tajba żvilupp sostenibbli sabiex ikunu kompetittivi sabiex nsaħħu l-adattament tagħhom u sabiex ikunu integrati aħjar f'ekonomija reġjonali. saħt nisa anka fuq taħriġ professjonali u anka ħolqien ta' xogħol. Għandi 41 emenda sabiex nitolbu azzjoni li promuovu standard soċjali fis-settur privat u pubbliku u sabiex dar reġuni saħħu l-ħiliet eh, umani tagħhom jiżviluppaw prof taħriġ vokazzjonali u eh, aspetti oħrajn. Teknoloġiji ġodda wkoll jgħinuna noħolqu aktar postijiet tax-xogħol. Ukoll introduċejn artiklu fuq sigurtà fuq il-post tax-xogħol emendat 32 tintejna nimmodernizzaw ir-regoli fuq prevenzjoni ta' riski u inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Jina għad-dispozizjoni ta'kom, shadow rapporters, u nittama li konna kooperazzjoni tajba fil-ġejjini, grazzi. Madame Clivetti, e puis... Pour l'instant, c'est tout. Madame Clivetti. Merci, Madame la Présidente. Signora Clivetti, grazie, President. Jena shadow rapporter mill-SND, u malajr ma najx, taqt namil prezentazzjoni asira tijaj Sen nkompli bil-lingwa ta' Artwelidi jina rapporter rapportera grupp SND u nittama illi konna kooperazzjoni tajba ma' kollega Filip Bujom u id-dijat u azzjonijiet li ġaġew espressi xtaqt nressa il-fat li jina t-nax il-emenda għalissa u ser niprofa nispiega il-ħtieġa ta' kooperazzjoni bej l-Unjoni Ewropea fuq naħa u daw it-territorju fin-naħa l-oħra fi skambju tlaqwa pressis suq tax-xogħol. U sabiex niksbu dialogu soċjali illi kun ta' biżejjed livell xogħli ta' livell oli u ħarsin soċjali. Aħna bħala Unjoni nistgħu nikkoperaw ma' da' territorji sabiex insibu bilanċ bej sigurtà u flessibilità fis-suq tax-xogħol billi ndaħlu fil-prattika standards la sabiex inħarsu dil-flessibilità u sabiex nevitaw il-frammentazzjoni ta' suq ta' xogħol imżol livelli ola ta' ħarsin għal persuni f'status status ta' tranzizjoni u dak fuq kontrat temporanju bżonn naħdmu fuq servizzi fl-investiment pal child care li jemżon ikunu accessibli u ta' kwalità tajba. Jemżon u koll nikontribwixxu sabiex ikon aktar ugwaljanza bejn nisa u u anka bilanċ aħjar bejn ħajja privata u dik professjonali jemżon u li jinsaħu l-access suq tax-xogħol. est iktar interventi fuq dal-punt? No? Jidher li dan mhuwiex il-każ. Għaw xi ħadd mill-Kummissjoni? Le, lanqas. Tajjeb wisq. Kulħadd kontent hawnhekk issa naraw kif jiżolġu l-affarijiet. Tixtieq tirrispondi? Jidru tajbin l-affarijiet, ma jidirx se jkun hemm problemi fil-kooperazzjoni, m'hemm l-ebda problema. Tajjeb wisq, nkomplu mela. erba ta' jannar għal eh, emen, anzi, erba ta' jannar se zaminaw l-emendi sabiex naraw għanna ġbżon emenda ta' kompromess għat 23 ta' jannar un nivvota un bat l-għada. Komitat għal-izvilup un bat jgħati stqarrija fit-18 ta' frar. Au point 5, euh, je Punt ħamsa issa. L-Onorevoli McIntyre sabiex nitkellmu dwar la bozz opinjoni dwar il-ġestjoni ta' suq intern opinjoni mill-Kumitat tas suq intern fuq inizjattiva tas-sur Xvab, il-rapporter. Thank you, Madam President. Um, we've had... Um... Grazzi. Kelli appunto l-opportunità li uh, eh, namel abbozza l-Kumitat tal-Impjigi u nasab li vanna pe, vanna pena li konna perspettiva ta' impiegi f'dan il-xenarju ta' suq intern. Konna qegħdin nikkonċentraw fuq għajnuna għall-intrapriżi żaru medji sabiex noħolqu ktar postijiet ta' xogħol bażikament. U hawnhekk qed ngħidu illi hemm opportunitajiet kbar li tina suq uniku u dejjem għandek l-opportunità illi l smis b'mod partikolari jekk intuha majnuna f'din id-direzzjoni nilqaw affarijiet li pa' test eh, għall smes U qed ngħidu wkoll li hemm bżonn inżidu mobilità fl-Unjoni billi nissimplifikaw il-proċeduri u nagħmluha faċli nirrikonoxxu kwalifiċi professjonali kien hemm diversi affarijiet li xtaqt ninkludi f'din l-opinjoni il-timetable hija waħda illi ma tinix ħafna ħin. t tisir bl-Inglis u xtaqt ngħid li jekk hemm shadow rapporteurs li jixtiequ ires u emendi jina lesta naħdem magħhom sabiex nittamaw li niksbu opinjoni unanima u nirriflettu l-opinjoni tal-Kumitat b'mod kostruttiv. Merci beaucoup. Grazie ħafna. Mr. Sarkas. Grazie, signora Presidenta. Sor Sarkas, grazie. Staqt najt li jina naqbel mod ġenerali ma dak il intqal pero għanna problema li għanda ta' importanza politika. fili paragrafu 8. Fejn? Qed naraw problema hawnhekk. ta' fuq l-insegwu din il-linja so intern, eżigenzi leġislattivi u punti oħrajn li joħolquna problema. Dan jimxi pass pass ma talbiet minn diversi gruppi fil-parlament fejn għanna nillimitaw l attuazzjoni speċjalment fuq punti għandhom xaqsu ma s-saħħa fuq il-posta xogħol u dan sabiex niġildu l-kriżi u nsaħħu il-post nżidu l-postijiet tax-xogħol. il-komitat tagħna jistaw jitrattaw aspetti ekonomiċi maħna il-komitat responsabli illi jħarsu l-ħaddim, id-dinjità tal-ħaddim u anka saħfu l-posto xogħol u dini ħaġa li għandna nagħtu importanza kbira li Jina ma naħsibx li huwa ġust li l-kumitat tagħna id-dajjef regoli li ġew ma skarsi ħafna f'dan l-aspett. Fuq is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandna direttiva AFAS normi de minimis illi ma jistgħux ikunu fil-mira ta' zvalutazzjoni. Paragrafu 8 għal daqstant joħol inna problema. Nixtiequ naslu għal ftehim ma' rapporter u ma nistawx dawn ir-regoli neħħuhom. Eski d'autres għaw iktar kommenti. Isur Kozas. Kessanem. Senjura Kozas, grazzi. Għanżon fil-qosor ħafna. Kif ġant għal? nix wiz ħina dispozizjoni tagħna sabiex eh, nfasslu din l opinjoni fil-fatt li skadenza hija ta' ġimgħa biss Jiena se nkun ix-shadow rapporter fis-sem il-PPE u l-bieraħ studjaj din l-opinjoni u xtaqt ngħid li minkejja skeda hekk riġida qed jirnexxinna nwasslu diversi punti permezz ta' din l-opinjoni. Xtaqt ngħid illi jekk se jkun hemm emendi mill-PPE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 Mawx iktar kommenti ta' jepwis. Emendi bl-Inglis bis l-iskadenza 11 ta' Deċembru f'nofsinhar. senar. Ah, Mitzmintax ta' Deċembru l-qoddim se nerġgħu nistudjawhom un-bat ser inħarsu lejn l-emendi ta' kompromess fl-14 ta' jannar u ser nivvotaw fl-sessjum sabiex il tas-suq intern ikun jista' jieħu l-votazzjoni tiegħu fl-24 ta' jannar. Naddu s-sar punt sitta. Kif tafu? fuq talba ta' koordinaturi għanna mistoqsija li b'żewġ riżoluzzjoni żewġ riżoluzzjoni fuq garanzija żgħażagħ kif tafu l-Kommissjoni Ewropea eh, prezentat u għal-inizjattiva tal komissarju Andor proġett tal-garanzija żgħażagħ il-proposta ħarġet mill-kulleġġ ta' kommissarji illi fil-fatt hija proposta propost, proposta sabiex nħedġu l-istati membri sabiex jużaw fej possibli l-Fond Soċjali Ewropew sabiex nintroduċu garanzija għazzaza ċifiri huwa mekkanizmu illi rispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa deċentralizzatu fl-istess ħin tajjeb niftakru illi l-Kommissjoni Ewropea fil-qafas ta' analiżi annwali ta' tkabbir indikat illi garanzija bħal din zazax setat t rappresenta xaħġa ħaġa li tista' tkun integrata fil-patti ta' stabilità u konverġenza tal-Istati membri, proġetti fuq livell nazzjonali u għaldaqstant tista' terġa' tiġi inkluża fir-rakkomandazzjonijiet speċjali għal pajjiżi individwali. Il-proġett ta' riżoluzzjoni jinsab qudiemkom u fid-dawl ta' xogħol illi se nresqu dwar anzi taħt rapporters nominati f'kollaborazzjoni sħiħa ma' xogħol tal-Kommissjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali anzi il-koordinatori il esprimew xewqa li jkun hemm viżibilità anka mill-Parlament Ewropew qabel il-Kunsill EPSCO il ta' 76 li jkun jista' jitkellem fuq di rakkomandazzjoni modesta biex najdu għajk mnata l-Komissjoni Ewropea. Il-proġett li għandkom u dimkom ġi imfassal qabel ma ġi qabel ma tqassam it-test tal-Komitat Eżekuttiv għal daqsant minn issa fl-ambitu ta' riżoluzzjoni inżidu paragrafu jew tnejn illi kunu aktar konformi ma dak illi fil-fatt tinkludi il-komunikazzjoni tal-Komissjoni sabx il- Il-ponti li ktar saħħithom huma l-pont tal-Fond Soċjali Ewropew u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi individwali. Xejta barra minnaw imma danu li qed jipproponu u niskuża ruħi ma kellix bizzejiet ħin sabiex nfassar dawn iż-żewġ paragrafi, però se jkunu simili għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiż individwali. Qed infasslu hawnhekk magħkom dal-paragrafu il-pajjiż ta' membri għandhom ikunu koerenti u għandhom jippermettu l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew sa kwota ta' 25%. Imbagħad fil-qafas tal-politika ta' konverġenza u fil-perspettivi finanzjarji plurianwali. illi huwa aspett importanti għal koeżjoni. Element ieħor komplementari minnaħa tagħna nħeġġu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex integraw dan fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi individwali. Ġala darba l komissjoni Ewropea tfassalhom il-mira mhijiex illi nħottu x-xogħol illi qatt iridu nagħmlu, però hemm bżonn nibatu messaġġ qabel ma jkollna l-Kunsill EBSCO. U appuntu mux bieċa xol faċli il-nżidu dawn iż-żewġ elementi. Jisobija illi ma kellix bizzejet ħin illi nfassal dal-paragrafi u kom mod iktar strutturat. Onorevoli xarti, qabel intik il-kelma, xtaqt niproponi li fid-daw tal-fat il-lum war nofsinar se jinfetaħ it-trialogu fuq il-Fond Soċjali Ewropew minar ma nikkomplikaw wis l-affarijiet nipproponi illi nintegraw u kol dan l-element il-ġdid fl-ambitu tan negozjati illi senres u fit trialogu dwar il-Fond Soċjali Ewropew, l-Onorevoli Xartie. Grazzi. Signora President. Per kampi elektromagnetici u l fil-Fond Soċjali Ewropew ma stajċ nifoka fuq l-aspetti individwali kollha. Fil-fatt, issa kelli l-opportunità nistudja sew dil-mistoqsija orali. F'termini ġenerali nistgħu naqblu. Inti ovvjament taf tajjeb kemm jiena impenjata fit-trialogu taf il-lum wara nofsinhar se ninsistu fuq dan il-punt. Madana kollu, ġemma l-oħra kena diskussjoni tibsa mal kunsil f'dan it-trialogu. U għandi l-impressjoni illi minnaħħa rridu nkunu kemm xejn aktar modesti, iktar flessibli minn dak li għattinna inti. Jekk qed jistudja tajjeb il-żazax eh, ta' bejt 18 u 25 sena, li jisibuha diffiċli jisibu l-ewwel xogħol u jekk inqablu dax-xenarju mal-karatteristiċi tal-kwalifiċi professjonali mitluba wieħed jista' jgħid li tajjeb imorru lura taħriġ għaliex ħafna darba, ħafna drabi dawn iż-żgħażagħ ikunu ħarġu minn sistemi ta' taħriġ mingħajr ma jkunu studjaw bizzejiet x'se jażlu bħala taħriġ. Għanna programmi li huma importanti ħafna għal zazax li ma jkunux integraw fi studi fuq livelloli u ikunu faċċew mhux falliment u jatima diversi fallimenti. Daw rridu nerġaw ninkluduhom permezz ta' programmi ta' volontarjat li huma strumenti eċċellenti. Ġifieri barra l-Fond Soċjali Ewropew tajjeb illi ikonna inizjat ikonna possibiltajt ulterjuri ma' inizjattiva li ġajja tajba ħafna. Jekk irridu li da programm ikun effettiv tajb nużaw dan l-istrument għal daqstant anka fil-politiki nazzjonali għal ġlida kontra tluq bikri mill-iskola, għal ġlida kontra zazah li joħorġu mill-iskola minar kwalifiċi, jemżon bżonn niprovdu soluzzjoni alternativa. Il-President, għanna lista twila ta' kellima, nishtiq niċċara għal darbohra li l-lan ta' din il-mistoqsija orali u l-mozzjoni għal rizoluzzjoni. Mhuwiex biex aħna nittrattaw is-suġġett kollu kemm hu tal-garanzija żgħażagħ, Għana għanna rapport fuq inizjattiva propja wara kollox, illi se jiġi diskuss u nfassal mis-senjura Skusljevska skont l-iskeda normali tal-parlament. U għalek l-ideja unek hija li nibatu messaġġ għabbażi tal-proposta tal-Kommissjoni sabiex il-Kunsil EBSCO li ser jiltaqa' fis-seba' ta' frar ikun jista' jirċivi dan il-messaġġ. Lanqas minuta sinjora Moran Xantier. Jekk il-Kummissjoni tagħmel dak li żball illi dan tinsieħ x'jiġri, jiena naħseb li dan nistgħu nirranġaw qabel ma jitwettaq. L-Onorevoli Christensen imbagħad Nadja Hirsch. Hekk joġobkom żommu fil-qosor. Jiena ser nżomm ħafna fil-qosor naqbel mal-kummenti li għamlet il-President aħna neħtieġu illi namlu investimenti finanzjarji. Jiena naħseb li parti kbira mill-Fond Soċjali Ewropew għandna nofquha fuq dan il-qatt fost iż tal-waqt ser mhux ser ikonna aktar kontroll fuq u rridu nġabru u nitkelmu dwaru għanna naqis tal-budget u dan kien fattur illi wassal sabiex iż-żazax ma jitħlux fis-suq tax-xogħol neħtieġu investimenti enormi hawnhekk u dawn huwa minnu kemm fl-Unjoni Ewropea kif nistgħu nimmobilizzaw għaliex nistgħu nimmobilizzaw il-fondi u anke fl-istati membri għaliex inkella mhux ser noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Fi Spanja kulħadd jaf x'inhi s-sitwazzjoni, is-sitwazzjoni hija waħda mwera wkoll fil-Greċja u fi bnadi oħra għedin naraw illi iż-żazax mux qed jingħataw din l-opportunità li kollom tranzizzjoni għal ehm, suq tax-xogħol u impjiegi b'salarju. Nadja hirx imbagħad Alejandro Serkas. Grazzi ħafna. Naħseb li din il-garanzija hija importanti u anka qed tiġi f'mument importanti wkoll aħna ma nistax natu xi garanzija eh, li ser noħolqu dawn l impjiegi aħna li nipruvaw namlu huwa li noħolqu l impjiegi sabiex imbagħad ikun hemm l-offerti liż-żgħażagħ. Is-sitwazzjoni ovvjament hija waħda jibsa għandna wkoll eh, il-Fond Soċjali Ewropej Ewropew li jista' jidħol eh, ikun utli f'din is-sitwazzjoni dawk li anka għandhom kwalifiki limitati u koll ikomplu uh, jitarqu f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri hemm ħafna aspetti illi rridu ninkludu hawnhekk u importanti illi dan il-konċett ta' garanzija żgħażagħ huwa uh, konċett pożittiv imma jrid ikun uh, mizmun fil-perspettiva tiegħu ġifieri ma nistgħux awtomatikament isna nkunu qed garantixxu x-xogħol għazzaza. Aħna rridu nkunu realistiċi u importanti illi ikonna miżuri illi jgħinu l żaza fi tranzizjoni tagħhom fil-ħajja. Merci, um, Alessandro Serkas, e puis... Alejandro Serkas, imbagħad is-Sinjura Cornelison. Grazzi, President. Nixtieq niċċara appunt hawnhekk. Aħna wkoll naħsbu illi hemm paragrafu ġdid fir-reżoluzzjoni illi jagħti ċertu sfond min-naħa tal-Kummissjoni. Dan huwa ħsieb żgħira hawnhekk. Jiena rajt id-dokumenti kollha illi kien fiha l-komunikazzjoni tal kummissjoni huwa ovvju illi dan jiddependi mill-Istati membri U għafidejom illi jaraw li ma livell ta' impenn budgetarju ser ikollhom. Aħna irridu niftakru illi inna seba snin nisimaw li l-istati membri jgħidu li ser jamlu hekk eh, fl-2005 kienna wkoll il-garanzija żgħażagħ ma minna xejn. U dan ilu għaddej mill-2005 dan irridu nanalizzawh, neżaminawh u naraw illi l-istati membri ma għamlu xejn. U għall-obbligu tal-Komissjoni Ewropea li tara li d-dinja garanzija ta' zazax autentika u importanti li l-Komissjoni tinvolvi ruħa hawnhekk u tara x'qed jiġri fuq livell Ewropew. Is-Sinjora Cornelison u mbagħad is-Sinjora Steinruck. Grazzi. Jiena qed nitkellem fissem is-Sinjura Emily Turinin il llum ma setgħetx tkun preżenti hawnhekk sfortunatament. Jiena kuntenta ħafna bil-mistoqsija orali u test ta' riżoluzzjoni. Jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba ħafna li hemm il-pakkett ta' żgħażagħ hemmhekk. Wieħed miftit drabi illi dan ir-rapport fuq inizjattiva propja wassal biex il-Kommissjoni Ewropea ta' bil-ħaq għazzjoni ma tantx tiġri spiss din. għal-dastant appoġġ kbir minna ħatana. Għanna ovvjament għadna nkwetati illi dawk il-pajjiżi li l-aktar jeħtieġu azzjoni fuq eh, din il fuq il-qat fost iż-żaza m'għandhomx eh, il-fondi għal garanzija żaza neħtieġu solidarjetà hawnhekk u din tidher biċ-ċar fil-mistoqsija orali. Emily Turinen ser taħdem aktar dwar dan it-test ma' shadows l-oħra u bħala prinċipju jiena naħseb illi il-suġġeriment tal-President għal żewġ paragrafi addizzjonali huwa suġġeriment tajjeb ħafna, imma jien inħalli dan fidejn in-negozjati tagħkom. Juta Steinruk, imbagħad is-Sinjura McIntyre. Grazzi ħafna. Din hija inizjattiva tajba ħafna u għandna bżonn dan bħala sinjal anke minnaħa tal-Parlament. Lantana tagħna f'dan il-qasam u għandu jkun illi nintegraw iż-żazah mhux biss fl-impjiegi imma wkoll fil-taħriġ nintroduċuhom fil-suq tax-xogħol. U ma jfissirx illi aħna ser ikonna soluzzjoni waħda nija biex nindirizzaw e, il-qat fl-Ewropa jekk aħna naraw biss perspettiva waħda għalhekk u importanti wkoll illi il-livell Ewropew jitbiet biss mill-klim eh, uh, u jara illi kunem azzjoniet konkreti fl-istati membri li kunem skambju tal-laħjar prassi sabiex natu din it-tama li zaza anka jkunem innovazzjoni u importanti illi minnaħa jkun l-iskambju eh, tal-eżempji tal, tal, tajba kif ukoll illi ikonna wkoll involviment ċertu inizjattivi għalhekk inħoss illi anka din il-garanzija żgħażagħ torbot mal-kwalifiki li aħna għom eh, jiksbu għaliex il-ħasra i l-iktar ma' dizmin għat naraw żgħażagħ li ma jkunux kwalifikati biżejjed għalhekk huwa importanti illi dinja inizjattiva li tittieħed eh, bis-serjetà inizjattiva illi jettejna mux biss nindirizzaw il-qat imma uh, u koll tixpruna il-talenti u l-kapacitajiet li aħna fl-Europa. Madam McIntyre pi Grazzi, Signora McIntyre imbat is-sur Ori. Grazzi, jina naħseb li aħna l-koll naqblu l-qat fost iż-żazax jew għadha mill-ikbar problemi li qed taffaċċja l-Unjoni Ewropea. Iżda jiena m'iniex konvinta illi din il-garanzija għazzazax u l-mistoqsija orali li għanna li din ser issolvi xi problemi li aħna għanna. Hawnhekk qed nissugraw illi namlu stqarrijiet li jinstemaw sbieħ u nejdu iva rridu nsibu tarf tal-problema tal-qat fost iż-żaza kulħadd għandu jkollu impjieg, imma ma naħsibx li qegħdin niffaċċaw ir-realtà mumiex il-gvernijiet u il-regolamenti tal-Unjoni Ewropea illi joħolqu l-impjigi u man negozji li joħolquhom. Aħna eh, jekk ser ngħidu li kull negozji li n-negozji rridu jimpjegaw aktar persuni ma nistawx namlu leġislazzjoni biex noħol olimpijgi na naħseb li fond Soċjali Ewropew jista iva jagħmel ħafna affarijiet billi jgħin iż żazax jitejjeb l-abiltajiet u jiprofdi taħriġ. U importanti li ma jrdux ndajfu il-valur tal-Fond Soċjali Ewropew. Jiena hawnhekk iffokajt ħafna fuq il-fatt illi dan il-fond irridu ninvolvuh l-aktar għat-taħriġ fost iż żazax Nafu li hemm pereżempju għabbinar żbaljat tal-abiltajiet. U dinja dan huwa settur li għandna niffukaw dwaru. Li u aktar reġitita fis-suq tax-xogħol naħseb li dan jista' jkollu effetti kontraproduttivi u jena hawnhekk imħasba ħafna. Diġà l-10 eskwar tgħid il-President aħna ma rridux li narġaw niftħu d-diskussjoni kollha dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ imma irridu naraw x'messaġġ ser nibatu lil epsko qabel is-seba' ta' frar. Fada tliet kelli oħra, surori Sinjura Sinclair u Sinjura Josloveska. Imbagħad nagħlaq il-lista għal kelliema. Grazzi. Aħna appoġġajna din l-inizjattiva għażażax Infatti din l-inizjattiva ġibdet l-attenzjoni tagħna għal dawn il-kwistjonijiet imma jidher illi il-ġejjieni tal-fondi dawn il-fondi ma nafux se jsir minnhom. Irridu naraw illi l-kumpaniji jkunu jistaw joħolqu impjiegi u narġgħu naħsbu mill-ġdid wara l-proposti li għandna bħalissa fir-rigward tal-fondi ta' koezjoni u l-finanzjar ta' dawn il-fondi ta' koezjoni għaliex din hija opportunità li hija tabilħa importanti sabiex potenzjalment jinħolqu postijiet tax-xogħol f'ħafna pajjiżi. Aħna irridu ninsistu fil-garanzija fost iż-żgħażagħ jekk naħsbu li l-fondi huma siguri. Sinjora Sinclair u Sinjora Jasloveska, għalaqt il-lista l-interventi tgħid il-President, ser ikon opportunitajiet oħra sabiex niddiskutu din il-kwistjoni. Sinjora Sinclair. Grazzi, Signora President. Il-qat fost iż żgħażagħ hija problema kbira fl-Unjoni Ewropea kollha b'mod partikolari fil-Midlands tal-Punent, żona minn fejn ġejja jiena. Jiena naħseb illi din l-inizjattiva mhux ser twassal għal soluzzjoni reali. Is-soluzzjoni hija illi m'għandniex nirregolamentaw żejjed in-negozji żgħar li fir-Renju Unit jipprovdu 83% tal impiegi il-negozji żgħar jgħidu li illi aħna maħniex nippjegaw nies għaliex għandna wis regolamentazzjoni minn tal-Unjoni Ewropea, tridu ta' ħadd toħolqu impjiegi fir-Renju Unit eh, fl-Unjoni Ewropea, tridu tifqu tirregolamentaw l sms u mbagħad hemmhekk forsi jistgħu jibdew jinvestu fiż-żgħażagħ tagħna. Senjura Jazloveska. Grazzi, President. Aħna spiss nitkellmu dwar it-taħriġ, garanziji għall-impjiegi, għaż Għanna Aħna spiss nitkellmu u nejdu u ngħidulhom li nixtiequ ngħinuhom. Iżda kifett qed inti mhuwiex fidejn il-gvernijiet, mhuwiex fidejn il-politika soċjali illi toħloq postijiet ta' xogħol ġodda huwa fidej min ħaddem, min jimpjega u fidejn il-negozji u għalhekk irridu niffukaw biex aħna nsibu garanziji għall semmi sabiex ikunu jistgħu jitkatru, jiżviluppaw u joħolqu postijiet ta' xogħol ġodda fl-istess waqt irridu ninkoraġixxu l żgħażagħ biex jaqbdu triq tal-imprenditorija. Inna nitkellmu, inna nejdu dan, iżda għanna ħafna zazax edha 7.5 miljon illi la huma impiegati u lanqas qed isegwu xi kors ta' taħriġ. Infatti, l-edukazzjoni u taħriġ hija disponibbli għal dawn iż-żgħażagħ, iżda aħna rridu nibdew naħsbu dwar l-SMI sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw, jipprovdu postijiet tax-xogħol ġodda jew forsi ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jistabilixxu negozji ġodda u ma stess joffru l-impjiegi. Grazzi għal kollegi kollha l u dan huwa suġġett tassew sensittiv e kif qed naraw u importanti li aħna bħala Kumitat tal-Affarijiet Soċjali nżommu għajnejna fuq din il-kwistjoni, ma rridx li nieħu aktar ħina li għandna l-voti. Iżda xorta nixtieq inwieġeb għal kummenti li jena smajt kumment partikolari illi mhuwiex fidejn l-awtoritajiet pubbliċi illi jitolbu l-kumpaniji biex huma joħolqu l-impjiegi. L-affarijiet mhumiex daqshekk sempliċi. L-ambjent legali leġislattiv jista' jiffaċilita il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol min-naħa tan-negozji u dan huwa l-punt kollu ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Frabta ma' dan ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea bil-fors qed toħloq lawċ hawnhekk, anzi l-oppost. L-esperjenza illi għanna issa f'ħafna stati membri, l-Awstrija, l-Finlandja, l-Lussemburgu, jew il-pajjiż tagħkom stess fejn kontratti ta' ġenerazzjoni wara l-oħra daħlu huma sinjali li l-awtoritajiet pubbliċi jistaw jieħdu azzjoni biex jipromovu l-impjiegi fost iż U dan huwa l-ġist ta' rakkomandazzjoni għal kunsill. U importanti li l-Parlament tagħna jfassal din ir-riżoluzzjoni illi għandha mbagħad eh, tiġi trattata fil-plenarja ta' Jannar u dan huwa l-ġist kollu il-Parlament irid jibgħat messaġġ kemm jista' jkun b'saħħtu. Jiena ser inkun il-portavoċe ta'kom fil-laqa tal konsil tal-Epsko fi frar jala informali u l-Presidenza Irlandiża diġa stidnitni. Għalek, jek jina jkolli messaċ ċar x'natihom intom taf dawni kull ministru ser jirċifih dan il-messaġġ bil-lingwa tiegħu u jiena ser niżgura illi aħna nibatu ngħidu xinuwa x'inhuwa tħassib tagħna. Abbażi ta' dan nistgħu insegħu deċiżjoni li ttieħdet fil-laqa tal-koordinaturi u ngħidu illi l-gruppi politiċi ser ifasslu l-emendi bl-Ingliż jiddispjaċini illi qed nitfa' dan il-pis fuq il-koordinaturi u għal-membri li jixtiequ jitkellmu jekk jogħġobkom ibatu it-talba tagħkom permezz tal-koordinaturi. L-emendi għandhom jitfasslu sa' nofsinar tal-11 ta' Diċembru bl-Ingliż sabiex inkunu nistgħu nivvutaw diġà fit-18 ta' Diċembru. Maħniex qegħdin nippruvaw nindirizzaw l-kwistjoni kollha tal-qatt fost iż-żgħażagħ imma rridu nibatu messaġġ lil EBSCO u jkollna riżoluzzjoni kemm jista' jkun konċiża. Jekk ir-riżoluzzjoni tkun itwal minn paġna, l ebsku lanqas biss jikkalkulawha. Għalhekk ejjew nivvutaw issa. dwar punt numru 11 nitlobkom biex taċċettaw l-abbozz ta' rapport illi ġim ressa dwar il-linji gwida għal politika ta' impjiegi tal-istati membri. Għalix kif zgur ta' fu situazzjoni tal-impjiegi fl-istati membri ma' bidliċ, u għalek il-linji gwida ma' nbidlux lanqas. Dinija formalità u dan ifisser li aħna rridu nikkonfermaw mill-ġdid dawn il-linji gwida e kif aħna konna adottajnijom oriġinarjament. Meta din ġiet referuta l-inna tar rapport ta' sur ori taqblu ma l-abbozz ta' rapport e kif ingħata lilkom? Grazzi ta' sew. Grazzi għal din il-proċedura formali Issa niftħu il-ħin għal votazzjoni punt numru 7 fejn ser inkunu qegħdin nivvutaw dwar ir-rapport tal-kollega Regina Bastos, rapport fuq inizjattiva propja dwar l-istatut għal impriża mut mutwa Ewropea. Dan ir-rapport huwa rapport fejn aħna kumitat assoċjat flimkien mal-Kumitat għall-Affarijiet Legali. L-emendi ta' kompromess A sa' F ġew mresqa lilkom. Bo, jgħak y skima iċapi, me, qui m'a échappé, Paragraf 1. Mela, insejt punt, uh, forse ma fettikom sew, imma tista' tispjegaw li aħjar mela. Emenda waħda Jean-Luc eh, Benamias eh, rapporteru a favur. Ma nasibx li hemm xi problema hemmhekk. Sinjura Chartier. Skużani, m'għandix il-lista tal-votazzjoni sa fejna fien. U ma nasibx li l-unika waħda u ġew. Bien. Alors, je propose que le groupe PPE suive Madame Bastos. Bien. Paragraf, ma fiex ma pammidu. Nittama illi is eh, jira basta skunta ta' eżempju għall pipi, ma musson ndaħal fl-affarijiet ta' kontet il-President. Mela wara paragrafu wieħed ħan votaw fuq kompromess A illi jġi eh, approvat mit tliet gruppi u jgħaddi emenda tnejn ta' A u mbagħad Emenda erba' favur kontra astensjoniet tgħaddi. Paragrafu 2, emenda 5, irtirat. Mela, emenda 6, Is-sur Benamias, rapporteru a favur, jaddi. Paragrafu 4, emenda 7, favur, kontra, astensjoniet taddi. Paragrafu 5, kompromess B, imressaq minn tliet gruppi dak li ma favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emendi l-oħra jaqgħu, jaqgħu mela. Emenda daħdax, ta' sinjora Bastos favur kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu 5 12 sinjora Hargin favur kontra astensjonijiet jgħaddi paragrafu 6 tliet gruppi mela favur kontra sensjonijiet jgħaddi paragrafu 15 dawk li ma favur kontra astenzjoniet jaddi, paragrafu 6 kompromess 16 favur kontra jaddi u wkoll. Paragrafu 7 emenda 17 irtirata. Mela, nivutaw issa fuq uh, Emenda 18 ta' surħawit dawk li ma' favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 19 ta' Sinjora Sippel kompatibli ma' 18 favur kontra astensjonijiet addi, mela kompromess des de minn tliet gruppi favur kontra astensjonijiet addi. Issa, emenda 23 favur dawk li huma kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 9, emenda 24 ta' Sinjor Kliveti, emenda orali minnaħa tal-rapporter, lebda oġġezzjoni, tajjeb mela. Nivotaw favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 25 ta' Sinja Xartier favur kontra stanzjonijiet ta' Emenda 26 sinja il favur kontra sensjonijiet taddi. Paragrafu 11, 27 ta' sinja Kliveti favur kontra sensjonijiet taddi. 28 ta' sinja Sippel kompatibli favur kontra sensjonijiet jittaddi, Paragrafu 11, 29 ta' Surħawit favur kontra sensjonijiet jittaddi, 30 ta' sinja Kliveti favur kontra assenzjonijiet ma jaddix ma taddiġ, paragrafu 12 30 favur kontra astensjonijiet taddi, 32 tas sur Benamias favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 12 33 taqa mela paragrafu 13 34 tas sinjora Sipel em emenda orali mis sinjura Bastos dak li ma favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 13, 35 ta' Sinjor Sippel favur kontra ta' taddi. Forsi niverifikaw fuq 35 nżaw il-karti tal-vot elettronika. Tout le a pu Kulħadd ivvota? Daħlu ovvjament il-kart ta'kom fil-magna tal-votazzjoni. Zile nuż nous indiquer vos voix, vot, vos votes. un pour, un contre. Mela, għajdu naxin il-pozizjoni ta'kom. Favur kontra stenzjonijiet. Tnejn favur, tnejn kontra. Tejt il-prezidenta. Għanifsa l-votazzjoni, mela. 38 favur. 16 favur, u 22 kontra ġifiri taqa. Paragrafu 14. Emenda 36. Għan votaw fuq aktar tard. Mela. Għan votaw fuq 37 favur kontra assenzjonijiet taddi. Paragrafu 38. Emenda 38. Favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 15 emenda 40 ta' Sur Benamias favur kontra assenzjonijiet taddi. 39 tas Sena Sipel kompatibli favur kontra sanzjonijiet taddi. Paragrafu 15, emenda 44, favur kontra sanzjonijiet. Fu l-istess paragrafu 42 tas sinjura Kliveti dak li ma favur kontra sanzjonijiet tgħaddi. Emenda 43, paragrafu 16, favur kontra sanzjonijiet tgħaddi. 44, is-sur Benamias, Kien hemm talba għal vot maqsum min-naħa tal-SND. Mela, nivvotaw fuq il-parti kollha kemm hi. il-frażi points out that in preserving, etc. Fuq it-tieni parti ġifieri, mela ħan nivotaw fuq l-ewwel parti. Dawk li ma favur kontra astensjonijiet ħani verifikaw tejt il-President. Mela, kemm għandna voti tgħid il-Presidenta 26 favur, 15 kontra mela taddi. Issa nvotaw fuq it-tieni parti tal-istess paragrafu tal-istess emenda favur kontra sensjonijiet taddi. Emenda 45 tar-rapporter li hija kompatibbli dawk li huma favur kontra asensjonijiet taddi. 46 ta' Sinra Sipel. Paragrafu 16 favur kontra astensjoni taddi, 47 favur kontra astensjoni taddi. Paragrafu 17, 48, ħatta snira ħarkin favur. Ġi paragrafu 17, emenda 48, favur kontra astensjonijiet taddi. 49, kompatibli. Nivotaw favur kontra sensjonijiet taddi. Naddu rakkomandazzjonijiet. Wara paragrafu 17 għanna l ewwel rakkomandazzjoni kompromess E favur kontra sensjonijiet taddi. Rakkomandazzjoni 2 ta' Sinjora Bastas dak l-huma favur kontra sensjonijiet taddi. Rakkomandazzjoni t-lieta emenda orali, mill-ebda ġuzzjoni, mela emenda 52 ta' sinira Bastos bl-emenda orali favur kontra sensjonijiet taddi. Rakkomandazzjoni erba. Jekk joġobkom zamad għaxe silenzi fil-kamra għallin kon sawn simaw xurxin. Emenda 53 ta' Sinra Bastos. Emenda orali minnata rapporter l-ebda ġezzjoni għall-emenda orali nivutaw kontra favur astensjonijiet ta' addi. Rekomendazzjoni 5. Emenda l-kompromess, tlet gruppi, favur kontra astensjonijiet ta' addi. Dan kien kompromess F.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 17 ehm, favur, 24 kontra. Mela l-emenda ma taddix. 57 issa favur, kontra, assenzjonijiet. Mela naħseb għanna l-istess situazzjoni. Għanerġu niverifika. Niverifika u nivvotaw fuq 57. Nivvoti klu? Kulħat vota votazzjoni maluqa. 23 favur, 18 kontra. Mela taddi. 58 dak li ma favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ma taddix. Anzi, tejt il-President għaddiet. Jider li għedin imqajmin. Mela, nivotaw fuq il- il-tekst, il-dokument kollu, mod elettroniku. Il-voti klu. Kolħat vota votazzjoni maluqa. 37 favur, 3 kontra, astenzjoni wahda, mela nifirħu li rapporter Et Madame Bastos, je ne peux que vous inviter à être très... Signora Bastos. meta tkun uh, lesta mill-awguri kollha. Forsi nista' nifraħlek ukoll fissem il-komitat. U importanti li anka inti tkun preżenti mill-Komitat Ġuri hawnhekk bħala rappreżentant uh, assoċjat u U importanti li dan it-tiet konsiderazzjoni għax li darba neħqof tejm inkella l-opinjoni tagħna ma tkunx tista' tiġi inkluża. Mela. Għanna komitat imħalla hawnhekk. Oh, ki uh... Naddu għal eh, votazzjoni li jmiss fuq tas-sur Kabrinoff. Punt minja fuq l-agenda support tal-Kumitat Envi sabiex ikonna sħubija ta' innovazzjoni fuq uh, xuħija attiva u b'saħħitha. Fuq l-ewwel paragrafu għandna emenda għal kompromess uh, favur kontra stensjonijiet tgħaddi. Mela, ta' Sinar Kinga Gunz, l-emenda erwa favur kontra stensjonijiet tgħaddi ħamsa favur kontra sensjoniet taddi, sitta, favur kontra sensjoniet taddi. Paragrafu 2, kompromess B, favur kontra astensjonijiet taddi. Can I ask the people in the corridor to, to, to stop? Uh... Jek joġobkom dawk li uh, għedin fil-kuruturi jifqu iparlaw jekk joġoba. Mela, issa naddu għall-emenda orali fuq emenda 10, favur kontra taddi. 11, favur kontra sensjoni taddi, emenda 12 ta' Sur Kastler. Se tiċċaqlek tiġi adottata, favur kontra sensjoni taddi. Kom paragrafu 3, kompromess ċe, favur kontra astensjoni taddi. Mela, kompromess D, mill-erba gruppi, favur kontra astensjoni taddi. 24 ta' Sinjura Clivetti, favur kontra astensjonijiet taddi. 25 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 28. Mela, ħan verifika 25 l-ewel. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Satax favur, 20 kontra, sensjoni waħda. Ivan tkom raġuna, ma taddix. Mela 28 favur, kontra astensjonijiet ma taddix. Disa favur kontra astensjonijiet ma Paragrafu 4 er-, ta' Senjura Jakonsari talba għal tneħija favur kontra stensjonijiet. Mela kompromess uh, minn erba gruppi favur kontra assenzjonijiet ta' għaddi. 36 sinra għont li favur, favur kontra assenzjonijiet Mella, ħana ġan votaw fuq 36 favur kontra assenzjonijiet? iktar ċara sali għaddiet. Mela, 37 l-istess ħaġa favur kontra assenzjonijiet taddi. Paragrafu 5, kompromess F minn erba' gruppi favur kontra astensjonijiet taddi. Mela, nadu għal paragraf għall-emenda erbajn tas sur Kassler favur kontra 47 favur kontra sensjonijiet maħni ċari ħana għaddu votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa mela 17 favur 25 kontra mela 48 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 49 Sinjor Clivetti minu favur kontra astensjonijiet taddi. 50 ta' Sinjor Guntz favur kontra astensjonijiet tgħaddi 51 favur kontra astensjonijiet taddi. paragrafu 5 għadna mela Naddu l-paragrafu 6 mela kompromess G, G, minu favur kontra taddi 61 favur kontra astensjonijiet taddi 62 il-Viċi President, Sinjora Zuber li minu favur kontra astensjonijiet ma taddix 63 favur kontra astensjonijiet taddi 64 Ma nifverifikaw tajt il-President fuq 63. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Fa 23 favur, 16 kontra, mela addi. 64 favur kontra astensjonijiet Nerġa' nagħmluha. Mela minu favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. 65. Ta' Sinira Angelilli. Favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. 66 ta' Sinira Harkin. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 67 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 68 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 69 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 70 Tassur Kassler favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 71 favur tas-Sinjora favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 72 tas-Sinjora Harkin favur kontra astensjonijiet Taddi 73 favur kontra astensjoniet taddi 74 favur kontra astensjoniet taddi. Nivvotaw fuq il-dokument kollu. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota votazzjoni maluqa. 39 favur, 2 kontra, astensjoni waħda. Mela nifirħu l-rapporter.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 Il-rapporter hija Sinjura Xartier, proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew li jibdel il-rekwiziti ta' sikurta u saħħa u ħaddim esposti għal eh, elementi fiziċi. Direttiva fuq electromagnetic fields. Kenna opinjoni mill-Kumitat tal-Ambjent U rapporter tixti eh, tajt kemtejn qabel tibda l-votazzjoni. Grazzi. Għanżom fil-qosor ħafna. l ħagġa li xtaqt najt i li xtaqt nir-ringrazzja l-rapporter n-nifisa, il-Sinjura Xartie, għalix għamlet bitċa xogħol eċċellenti, xogħol li knitlob ħafna paċenzja u uh, xtaqt nisħaq fuq il-fatt li dan huwa dossier tekniku għall-aħħar. Hija ħaġa li hija importanti li l-koll, mhux biss għalija jew għas-Sinjura Xarti imma l-ħafna il kollegi tagħna. Ħafna kollegi illi flimkien magħhom wara negozjati twalit imbol bieraħ Wara dan xtaqt nistaqsirx possibbli illi inres u emenda orali. Illi tħares lejn tlieta tnejn illi tħares lejn eżenzjonijiet u derogi hija emenda illi titratta il-prinċipju ġenerali li nitaqgħu miegħu ħafna drabi fit-test ta' ħarsien tal-ħaddiema. Xtaqt naraq billi ngħid u ħanajda bl-Ingliż sabiex nagħmel afrit iktar faċli għalikom bl-Ingliż. Principle of workers not being exposed above the exposure limit values. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει κανονικά η συμβιβαστική έμμα. Klino legonda sto exis. E... Ομbat, tkompli l-emenda. Xtaqt naħlaq billi najt illi aħna ċettajna l-emendi kollha ta' kompromess jekk possibbli xtaqt li din l-emenda li tiġi ċettata sabiex niskura illi dan ir-rapport nerġa' nirrepeti rapport importanti għall-aħħar imma li wkoll dan il-xogħol li illi wettqet is-Sinjura Moran Xorti kun jissa jgawdi mill-appoġġ ta' kulħadd. Jekk l-emenda orali tiġi adottata aħna s-nivvotaw favur. Jekk le però se nastienu. Grazzi. Grazzi tal-paċenzja tiegħek, Sinjor President, jekk din l-emenda tiegħi ma tiġix aċċettata, aħna ħan nirriżervaw id-dritt illi nippreżentaw l-emenda għall boħra fil-plenarja. Grazzi u grazzi għall boħra l-rapporter. Mela. Fuq artiklu 3.2 inti tixtieq iżżid Ma nafx rapporter segwit tajjeb. Tista forsi tirrepeti l-na l-emendorali tijak? għax niddeplora l-fatt ma prezentajtux bil-miktub. Bekk eh, seta kien seta jitqassam il-kulħadd, iva għandek raġun, niskuża ruħi. Nerġa' nirrepetih, nerġa' nirrepeti l-emenda, se nerġa' naqra fil-fatt. When, where does it stand in the compromise M? 2. Fejn però fil-paragrafu jinsab dan? L-istati membri irridu jagħtu l-minħaddem, eċetera, eċetera. The employers and Stati membri jitolbu illi min jagħti x-xogħol min ħaddem jew ħaddem ma jiġu resposti eċetera eċetera. Mela, fl-emenda hemm it-tieni parti wara t-tieni punt fejn għadu najdu l-istati membri għandhom jitolbu illi il-ħaddima eccetera, eccetera, ħna niproponu li najdu sakem il-ħaddima ma jkunux esposti għal limiti stabiliti. Umbat najdu sti membri għandhom jitolbu l-mina ħaddem eccetera, eccetera. Ending the general principle of workers not being exposed above the exposure limit values. And then, member states... Imbat. Madame la Présidente, euh, je remercie Madame Ratti de, de ses propos. Euh... Grazie, Signor President, ringrazio la Signora Rapti għal dik il-proposta, na kontra din l-emenda orali u ma san aċċettawa. Kenna xorta negozjati bejn gruppi differenti u issa ma nistax laħar minuta naċċettaw din l-emenda orali. Allora, euh, nużovnu. Il-President tajt mela diskussjoni maluqa. Kompromess waj minn erba gruppi. Kabur kontra sensunijiet? Artiklu wieħed dan kien. Artiklu 2 kompromess k favur kontra estensjoni taddi. Artiklu 3 kompromessella favur kontra estensjoni taddi. Artiklu 3 il-famuż kompromess M favur. Favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Artiklu 4 Artiklu 4 Artiklu 9 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess N. Favur kontra stenzjoni taddi. Artiklu 5. Kompromess O. Għamiz gruppi favur kontra stenzjonijiet taddi. Artiklu 6. Per favur kontra stenzjonijiet taddi. Artiklu 8. Kompromess Q minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Artiklu 9 178 Thomas Mann rapporter kontra favur kontra stenzjonijiet ma taddix. Artiklu 9 titlu ġdid emendorali mir-rapporter. Għaw minu kontra l-emendorali, jider li da mux il-kas, favur l astensjonijiet taddi. Emenda disa favur l astensjonijiet taddi. Tlita erba sitta u l astensjonijiet taddi. Ne erba seba favur kontra astensjonijiet taddi. artiklu 3 paragrafu 5 nintroduċu sotto paragrafu ġdid wieħed A l-emendat net mitin. Disa tnej erba tminja favur kontra stenzjonijiet. Tnej disa favur kontra stenzjonijiet. Taddi. Ashra kompress R favur kontra stenzjonijiet. Artiklu 11 Paragrafu 2. Minn darbetax kontra estensjoni taddi. Artiklu 12, paragrafu 1, emenda 16, favur kontra estensjoniet. Mċeten. 14. Te favur kontra estensjonijiet. Taddi. Annes wieħed favur kontra astenzjonijiet taddi. Għannes Kompromess V minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet taddi. Paġna 15 għannes li ta' Kompromess W, għamiz gruppi favur kontra astenzjoniet. Taddi. Għamne serba, kompromess xe, favur kontra astenzjoniet. Taddi. Premessa ħamsa, nejt li ta' erba, favur kontra astenzjoniet. Jaddu. Kompromess A, favur kontra astenzjoniet taddi, jgħaddu nsi. Premessa seba, kompromess de favur, kontra estensjoni taddi, jaddu. Premessa 10, kompromess ċe minn ħames gruppi favur, kontra estensjonijiet, astensjonijiet taddi. Premessa 11, emenda D minn ħames gruppi dwar paragrafu 4 mill-Kumitat Envi favur kontra astenzjonijiet jaddu. 12 emenda 2 tibdil lingwistiku ma nifutaw xuqdan. Kompromess I minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet jaddu. Promess 14, kompromess F minn ħames gruppi favur kontra stenzjonijiet. Jaddu. Wara 14 nivotaw fuq kompromiss G, ħames gruppi favur kontra stenzjonijiet. Taddi. Kompromiss 8 favur kontra stenzjonijiet. Taddi. Premessa 16, kompromess I, ħames gruppi favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda mi rapporter favur kontra astensjonijiet. Taddi. Premessa 17, emenda 308, sra xartie favur kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 29, mi signora Deli favur ta' U biex nalqu nivvotaw fuq l-emenda mod ġenerali, vot elettroniku. Nivvota kulħadd votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Il-rapport iġi adottat 39 favur, 2 kontra. Proset l-rapporter. Ah.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 Allo, ma mettre... Inti favur u koll? ftejn e artiklu 70 tar regolament tagħna. Testa negozjati ġim rapporter Tim ta' negozjati. Sin Rapti, Beres u u l-Onorevoli Tussas hemm bilanċ tajjeb bej s-sissijem. L-ewwel trialogu fl-ewwel tenna irdata li għatrid tiġi stabilita mal-Presidenza Irlandiża. Issa il-votazzjoni intemmet bekk Naddu issa għal punt numru 10 fuq l-agenda. Is-Sinjura Lope Fontanje, Semestru Ewropew, Survey fuq et kabir annwali, parti mill-eżerċizzju għas semestru Ewropew li se nagħmlu nħarsu lejn l-aspetti ta' eh, xogħol mill-għandek xaqsa mis-servej annwali Il-rapport hawnhekk U għaparti minn komparazzjoni saħħa dan il-rapport jaqtat kooperazzjoni msaħħa l Komitat Reġi se jkun qed itina l-opinjoni tijab. il sinjor Fontanje, grazzi, Sinjora President, l-għabanet nishtiq najt u nispiega fuq xinu rapport ma nix ħafna ħin anka fi dawl tal-fat li għanna rapport fi 28 u l-kollegi kolla irċevew l bozz il-bira u forsi ma kellhomx biżejt ħin sabiex jistudjaw kif xira. Ir-rapport jirrifletti l-opinjoni tal-Parlament dwar il-kżjotin ta' xogħol fl europa palissa jkontribwixxa semestru Ewropew. Nafu l-irwol tagħna mhuwiex il-pożizzjoni li suppost ikolna sabiex niżguraw l-leġittimità rapport għandu bħal tip ta' inizjattiva propja, rapport inizjattiva propja, mhuwiex rapport leġislattiv, huwa rapport normali biex ngħidu hekk għamur minn rakkomandazzjonijiet u għannes b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kunsill Ewropew. U nittama l kunsill Ewropew iżom f'maħu dan fuq il-kontenut, is-situazzjoni ekonomika u soċjali hija komplikata, sfortunatament. Is-sena l-oħra marret għall-ar. Zdiet il-qat, iż-żgħażagħ mhux qed isibu xogħol. Qed jiftaqru b'riżultat ta' dan. U qed tiżdied l-esklużjoni soċjali l-iktar setturi li ħasbuna fuq livell ta' xogħol hemm ħafna, imma l-istrateġija 2020 ma laħqitx l-aspettattivi u ma laħqitx ir-rekomendazzjonijiet tal-2012 u lanqas rakkomandazzjoni ta' approvati fil-rapport tal-Parlament. Qed nitkellem fuq rapport Cornelson. Għal daqstant, ir-rapport li qed nippreżenta llum illi żgur titjib, grazzi għall emendi tal-membri ta' dal-Komitat jisħaq fuq numru ta' prioritajiet l-ewwel punt ta' priorità għandu x'jaqsam mill-Istrateġija Ewropa 2020. Attwazzjoni tal-orientamenti politiċi 2012 u minnata l istati membri ma sarriċ kif suppost huwa fundamentali ntejbu dan l-aspett l-2013. Hemm bżonn li l-Istati membri jimpenjaw ruhom favur programmi Nazzjonali ta' Riforma 2013 sabiex jilħu dawn il-miri. Minar fondi però diffiċli ħafna illi nilħu il-miri stabiliti għall-istrateġija Ewropa 2020. Ma nafx dan jidependix minna biss, imma anka il-Komitat tal-Budget irid ukoll jimpenja ruħu f'dan is-sens. It-tini priorità għandha x'taqsam mal-ħol inta posta xogħol, riformi strutturali u tisħiħ ta' budget illi jistimola tkabbir. Sa' membri du jadottaw miżuri sabiex u iktar postijiet tax-xogħol u għal daqstant huwa fundamentali illi nejnu l-SMEs fuq l-aċċess għal finanzjament u anka t-tibdil strutturali. Fil-rapport najdu kol illi u importanti ħafna u importanti ħafna il-posti tax-xogħol illi eh, dawn jizdidu. Għad fost iż-żaza forsi diktar ħaġa li tinkwetana fl-Unjoni Ewropea bħalissa anke f'pajjiżi fl-Ispanja fejn għandna sitwazzjoni gravi għall-aħħar. Iridu nejnu l-programmi ta' taħriġ niżguraw it-talim u anka inizjattivi eh, f'ambitu ta' ta' intraprizi sabiex il zaza ikollhom tranzizjoni iktar faċli mill-iskola għal suq ta' xogħol. Issa ta' membri bżonn jiżviluppaw ġi integrati għaż-żazax illi ma' qiegħda u li ma' għaddewx minn taħriġ eh, adekwat. Għalda standard bżonn finanzjament għal dan ukoll. Ir-raba priorità swieq iktar dinamiċi u inklusivi b'xogħol aħjar u uh, livell aħjar ta' adattament hemm bżonn noħolqu l-kondizzjonijiet sabiex nżidu l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol mod partikolari tal-nisa, persuni b'disabilità u persuni bl-aktar uh, diffikultajiet. Ħaġa illi mhux preżenti fil-rapport tal-Kummissjoni suq tax-xogħol għandu jkun wieħed iktar dinamiku għandu jadatta ruħu aħjar u jirrispondi għal miżuri ta' austerità li huma meħtieġa minnaħa imma mingħajr ma ndajfux il-ħarsin soċjali. Naf kemm dan huwa diffiċli mu aspett importanti ħafna ħames punt għandu xaqsam mal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Nimmaġina li l-Kommissjoni għandha l-qalba dil-kwistjoni. Madana kollu, il-foqra qed iżidu fl-Unjoni Ewropea u ma nistgħux nħarsu naħa l-oħra. Leġittimità demokratika u perċezzjoni fis-soċjetà ċivili għadna dan ħafna drabi jekk iridu li ċittadini tagħna jemnu fir-riformi u l-miżuri li ser nieħdu, speċjalment jekk huma miżuri tostarita, mela allura għandna bżonn ta' konsens bbażat fuq leġittimità demokratika manko fuq is-soċjetà ċivili. L-aħħar punt? mod proporzjonat bżonn illi nisqu fuq it-tisħiħ budgetarju sabiex niżguraw tkabbir u l-kupra ekonomiku nisqu fuq miżuri ta' austerità li minnaħa ma meħtieġa imma m'għandhomx ikunu askapitu tal-ħarsin soċjali u x-xogħol. Provajt inkun konċiża ħafna, rapport u ħafna, kena ftit ħina dispozizjoni tagħna imma fil-żmien dedikata l-emendi nasab li innexxin ntejbu dokument. Grazzi. Merci. Eh, Grazzi. Issa naddi il-kelma lil Sergio eh, Gutierrez imbagħad is-Sinjora Hawken. President. Nirringrazzja lis sinjura Lopi Fontanje għal-ħidma tagħha u għal-rapport tagħha. Aħna lesti li nappoġġawha u insibu xi qbil. Iżdanna xi sfumaturi illi aħna nixtiequ eh, fuqhom indaħlu xi rekwiżiti il-rapport u appunta tluq tajjeb kif għaleti biex nsibu bil ġenerali imma rridu nitrattaw ukoll il-komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. Fl-opinjoni tiegħi hija xi ħaġa diżappuntanti jekk naraw il-Kunsill ġimgħa l-oħra ma' ren ma naħsibx illi dan jibdel id-direzzjoni żbaljata li jinna nsegwu f'dawn l-aħħar snin. Issa ġejja sena oħra fejn se nkomplu nidħlu f'aktar problemi. Qed jingħad li l-politika hawnhekk qiegħda taħdem iżda dan huwa tliet studju illi aħna għandna dwar it-kabbir annwali qegħdin niddiskutuh u qegħdin ngħidu naraw fejn hu t tkabbir hawnhekk inna nitkellmu dwar it-tkabbir imma jider li dat kabbir għadu ma wasal, xikonna eh, dan l-istħarriċ, l-analizi, neżaminaw l-analizi, iżda rizultati ma jaslux. F'dan it-tielet rapport, edin naraw dawn it-tletanijiet, dan it-naqis, sabiex aħna nkunu kompetittivi, kif nistaw nkunu kompetittivi jekk l-unika strateġija tal-Kommissjoni hija illi titratta l-kompetittività billi tnaqqas is-salarji u tnaqqas idħul 20%. Iridu kemm jista' jkun niflessibilizzaw. Et et il-Kummissjoni qed niflessibilizzaw kemm jista' jkun il-negozjar kollettiv tagħna. Irridu nkunu Irnatu kas aktar il-modelli ta' produzzjoni tagħna għaliex inkella ser inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna. Ma jistax ikonna x-xogħol askapitu ta' kollox. Meta illum naraw illi l-pajizi tagħna fl-Ewropa qegħdin jirrestrinġu l-aċċess għas swieq finanzjarji tlet pajizi illi edin jitolbu għall appoġġ u jinsabu l-fuq minn 400 punti perċentwali. Iżda fl-istess waqt nifinanzjaw ħafna setturi ta' swieq finanzjari u mhumiex naqsu l-appoġġ għas swieq finanzjari. Din mhix ħaġa aċċettabbli. Għaliex qed wasal għal żbilanċi kbar bħalissa. Issa x'qed jgħidulna? Qed jgħidulna illi wara tliet snin ta' strateġija mux qed jitkellmu dwar impjiegi, dwar inklużjoni, dwar faqar, qed jgħidu illi għandna naqsu id-deficit kummerċjali ta' ċertu pajjiżi. Huwa minnu li l-importazzjonijiet qegħdin jiżdiedu daqsxejn. Ista dak li ħassibni huwa li fl-20 paġna tal dan id-dokument il-Kummissjoni il kummissjoni qatt ma semmi xistaw jagħmlu ċertu pajjiżi sabiex jipromuovu il-kummerċ intern, il-provvista u d-domanda interna. Kulħadd jaf illum illi kieku l-Ġermanja kella zib 5% il-labor cost fiss taħħa dan ikun fl-interess ġenerali ta' kulħadd tal-Ewropa kollha. Il-Kommissjoni u kol titkellem dwar responsabiltajiet konġunti iżda hemm responsabilta zbilanċata u mhux ugwali fiħdan l-Unjoni Ewropea bejn l-Istati membri. L-Istati membri tisegu rakkomandazzjonijiet iżda dan spiss iwassal għal problemi soċjali fejn huma il-pjanijiet, fejn l-Unjoni Bankarja, il-pjanijiet għall-Unjoni Bankarja, il-pjanijiet għall-investiment. Dawn l-impenji jridu jinżammu miż-żewġ naħat. Il-Kummissjoni għandha tirrikonoxxi li hemm pjanijiet ta' austerita. Iżda hekk kif tirrikonoxxi li l-politika qiegħda tfalli, jien mhix tirrikonoxxi li hemm bidliet fil-politika qed tgħid aktar impigi anqas impjiegi għan aktar faqar imminqas tkabbir. U mandom din l-idea tal-tnaqqis tal-ispejjeż għaliex u aktar faċli milli wieħed itejjeb is-salarji tħul iżdar ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed naqsu l-infiq tagħhom. Ovvjament huwa importanti l-ispejjeż jitnaqsu. Iżda għandna dawn it-tax havens il-irdu nindirizzawhom. irridu nibdlu ċertu aspetti li jissemmew fil-rapport tal-Komissjoni. Edin naraw u koll determinazzjoni tal-Komissjoni sabiex tnaqqas id-deficit, għaliex id-deficit huwa bħal kolesterol għandna naqsuħ. Iva, eh, ma rridu naraw ukoll kif ser innaqsuh. Għaliex hekk aħna rridu nirqaqu xi ftit nistgħu nagħmluh. Imma jekk nitilfu 50 kilo fit tlet xhur il-problema ser inkabruha u mhux ser insolvuha. Skont xi esperti jidher illi jekk aħna nipposponu l-kalendarju fir-rigward tad-deficit u l-patt ta' kabir u sostenibilità kif jintqal fis-sixpack nistgħu nifrankaw 85 biljun euro fis-sena bekk inżidu it-kabbir u nibdlu l-istrateġija attwali minix nifhem din id-determinazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni għaliex hija qed tkompli tinsisti dwar din l-istrateġija illi waslet għal falliment sieħ soċjali irridu ndaħlu il-Golden Rule u namlu differenza bejn l-investimenti tar riċerka u l-edukazzjoni u nejdu illi dawn ma jinsabux fil-budget. Nishtiq nagħlaq billi ngħid illi jiena naqbel ukoll ma' parti kbira mill-aspetti li huma marbuta mal impiegi Kif nista' ma xa li xaħna inna niddiskutu fiħdan dan il-kumitat? mhux biss fir-rigward tal-aħħar analiżi dwar it-kabbi, imma wkoll l-aħħar rapporti li ġew approvati dawn huma wedijiet illi ilhom isiru sena wara sena u ħadd mu qed iħarisom, ħadd mu qed iżomm magħhom dawn il-wedijiet. Qed nippruvaw noħolqu konsens bejn l-interessi tal-Kunsill u l-pjanijiet tal-Kummissjoni u dan il-Parlament. Is-sena l-oħra wkoll edna l-irdun saħħu l-programmi nazzjonali għall-impjiegi Sinjuri, ma nafux x'inhuma l-programmi li qed jitwettqu matul is-snin, ma nafux x'inhuma l-miri l-anijiet, nafu x'inhuma iċ-ċifri eh, globali li għandna aktar persuni qiegħda, miljuni ta' persuni għeda. Għanna wkoll dawn il-miżuri fir-rigward tal-finanzi pubbliċi f'pajjiżi rajna il-situazzjoni kienet gravi immens, l-ewres, nitkelmu dwar il-fondi għall-imprenditorjat, il-fondi ta' koezjoni biex natu prioritajiet mod partikolari l-impjek, impjek fost is-sazax, tajjeb u is. Ma dan kollu mhuwiex biżejjed, jiena naħseb illi aħna ma nistgħux insolvu problema billi noħol oħra akbar. Irridu naraw kif nistgħu nindirizzawhom dawn il-programmi u naġgħu nirkupraw ċertu fondi għaliex għandna programm għall-impjiegi. Iżda bħalissa ninsabu f'sitwazzjoni ta' emerġenza, ma nistawx nikkuntentaw bl-istrumenti li għanna disponibli illum. Irridu noħolqu fondi ġodda, mekkanizmi ġodda, u rridu nirsistu aktar u nitolbu aktar anke minn nfusna, u għalek jien għandi aktar tħassib, aktar beżat. Et nibza dwar l-enfazi li l-Kommissjoni għalet li suq ta' xol u għall-unika mod ta' biex sabiex noħorġu mill-krizi. Jħasbuni ċertu frażijiet fejn jenat illi huwa ewlieni illi innaqsu l-allowances għal kontratti standard Isu kollox għandu x'jaqsam ma l-negozjar. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kuntatti li huma standard. Ma semmewx il-kontratti atipiċi per eżempju. il nazzjonalizzazzjoni tal-banek aħna approvajna riformi tax-xogħol li waslu għal telf ta' 50% tal-kumpens tal-ħaddiema meta huma jitkeċċew jingħataw essenzja. F'Ispanja aħna nazzjonalizzajna ħafna banek bil-fondi Ewropej il-ħaddiema qegħdin jingħataw essenzja mingħajr kumpens u il-managers dawk illi għamlu amministrazzjoni ħażina tal-banek qegħdin jitilqu u jingħataw il-bonus. Bonus skandalużi ta' miljuni. Eluf ta' euro u ħadd ma jitkellem dwar dan Unbat qed nitkellmu dwar il-flessibilizzazzjoni tas-salarji u l-kuntratti kollettivi u qed neskludu bosta ħaddiema fuqat fejn nistgħu naħdmu aktar. U għata tħassib ukoll il-fatt illi qed nissograw illi nżidu il-pis fuq is-sistema tal-pensjoni. Għedin nitkelmu dwar apprendistat. Irridu kol nitkelmu dwar il-kwalità għaliex inkella maħna ser naslum kien biex nagħlaq. Onorevoli Lopi Funtanis, nixtieq intenni il dokumenti għak huwa punta tluq tajjeb iżda din l-istrateġija aħna ma naqblux maħħa u jiena tal-impressjoni illi aħna hawnhekk qegħdin nitilfu ħafna kredibilità l-Onorevoli Harkin un bat l-Onorevoli Cornelison. Żewġ kollegi ta' qabli qalu ħafna mill-affarijiet li kelli xi ngħid. Dalodu, sa xorta wahda fadalli xi kummenti. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter għal rapport tagħha. Sfortunatament tajtu titwila dalodu biss u għalhekk rajtu malaj malajr imma jidher li huwa komprensiv u jiena nixtieq nirringrazzjak ta' dan. Jiena naqbel ma tlet messagġi u l-enin tijak, jena naħseb li dun dan huma b'saħħithom u jistgħu jisaxħu tielet paragrafu wkoll ma naqbel mal-punti li inti għamilt. Inti titkellem ukoll dwar il-fatt illi il-miri attwali eh, mhux qed eh, jiġu sodisfati f'Ewropa 2020 u titkellem dwar il-valur miżjut ukoll tal-fondi tal-Unjoni Ewropea jina naqbel il-meta l-istati membri jibatu il-pjanijiet nazjonali tagħhom hija ħasra li din hija da maġraċ u mannix l-istampa ġenerali tal Planet Nazzjonali għall-impjiegi. Il-ġimma l-oħra kena dibattitu mal-Komissarju Ren u l-Komissarju Andor dwar il-starriċ dwar it-kabir annuali u jina ma kont kontenta xejn dan id-dibattitu. Jena nishtiq nara evidenza illi l-politika qed taħdem. Qed taħdem f'ċertu setturi imma mhux foħrajn. Jekk naraw il-politika ta' austerita, naraw illi il-livelli ta' dejn ta' ċertu stati membri u maktar oljien issa. Meta mqabla ma' meta bdiet il-politika ta' austerita u wieħed qed jaqbad it-triq tan nizla għaliex m'hemmx tkabbir biex dawn l-istati membri mu fuq saqajhom u jnaqsu l-livelli ta' dejn tagħhom jew jnaqsu l-livell ta' dejn tagħhom fit mal-tkabbir mal-GDP tagħhom. Jiena naħseb illi il-Kommissjoni u kol bil-fema tal-Parlament hawnhekk għandha tara x'qed tagħmel u xi sfumaturi hemm jiena mhux qed ngħid li għandhom jaqilbu d-dinja ta' taħt fuq, imma forsi ikun hemm eh, kalendarji, timetables, inqas riġidi, jaħsbu fuq affarijiet oħra mhux jiffissaw fuq l-awsterità Naf li mhux qed jitkellmu biss fuq l-awsterità, mhux ġus li ngħidlek fil-konfront tal komissjoni imma il-ġista hawnhekk huwa dwar l-awsterità. Irridu naraw kif nistgħu nagħmlu bidliet illi serjatu li l-istati membri li nsabu situazzjoni mwera opportunità biex huma jippruvaw joħorġu minn dan permess ta' tkabbir. Il-bieraħ, jina żgur ħafna minnkom kienu hawnhekk, marru emmek jena attendejt il-konferenza għal persuni b'dizabilita u kienet ċaġa taqsim il-qalb illi nisma x'kellhom xi jgħidu ħafna minn dawk il-persuni. U mhux biss persuni ġejjin l istati membri li għaddejjim minn miżuri stretti ta' serita bħalissa, imma anke mill-istati membri oħra jitkellmu fejn jgħidu li l għawin tagħhom qegħdin jitnaqsu bin-nofs millu lum għada m'għandhomx dinjità, din i dan huwa l-impatt tal-politika li qed nadottaw niffaċċjaw bħalissa u dan irridu nibbilanċaw. Jina naqbel miegħek mod partikolari dwar paragrafi 25 u 26 inti tgħid illi il-konsolidazzjoni fiskali għandha tibqa imma għandha tibqa b'mod eh, proporzjonali u b'mod illi ħares it-kabbir. Forsi noħorġu b'xi ideja dwar dan u naħseb li dan ikun tasiwi u għanna namlu differenzi skont l-istati membri. Nishtiq nispiċa billi nejt illi jena naqbel ma laħar sezzjoni tijak fejn inti titkellem dwar il-supervizjoni demokratika mtejba u kol is-sieda ta' dan. Għalix il-koll nafu illi fl-istati membri kolla imma b'mod partikolari fuħut aktar ċittadini edin jinqataw mill-Unjoni Ewropea u minn dak li qed nagħmlu aħna għaliex iċ-ċittadini jaraw biss il-titli tal-aħbarijiet u għalek rridu naraw il-Parlamenti Nazzjonali li kollom eh, rwol hawnhekk. Imma anke l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikollhom rwol sabiex iċ-ċittadini jħossu ċertu rabta li bħalissa m'għandhomx din ir-rabta. L-Onorevoli Cornelison imbagħad l-Onorevoli Zuber. Grazzi President. Jina nixtieq nibda billi nifraħ li rapporter għaliex hija nexxila toħlo rapport, abbosta rapport daqse komprensiv fi żmien qasir, niftakar li l-aħħar darba kienet biċċa xogħol ta' sewi jibsa illi nżommu ma' żmien li kellna disponibbli jina naħseb li rnexxielek. Huwa xogħol illi jippremjana għaliex huwa opportunità li jkollna diskussjoni komprensiva hawnhekk dwar il-kriżi u d-direzzjoni li għandna nieħdu sabiex aħna noħorġu mill-kriżi. Jiddispjaċini li rajt li sena l-oħra ħafna mill-ħidma tagħna dwar is-semestru 2012 u l-sarriċ dwar tkabbir annwali. Il-ħidma tagħna ma ġietx adottata minnħat tal-Konsillu Kummissjoni jidher illi l-leġittimità demokratika hija importanti meta huma jfasslu l-ekonomiji ta' swieq tax-xogħol tagħna. Iżda ma mhux qed jagħmlu hekk, qed jiżbaljaw. Jiena sodisfatta bil-forma ta' dan ir-rapport. Ja forma differenti meta mqabla ma tas sena l-oħra, aħna qed inġelu l-Kummissjoni Ewropea biex għall-inqas din id-darba tipprovdi xi tip ta' reazzjoni. Ovvjament, huma m'għandhomx ir-rieda minn jeddhom illi jadottaw dak illi jiddeċiedi il-Parlament jew li jirrakkomanda l-Parlament. Allura iva, eja winġelum jirreagġixxu. Jiena sodisfatta illi l-Europa 2020 għanda priorità kbira, priorità b'saħħita fir-rapport. Tjenat illi aħna maħniex nitqarbu lejom imma qegħdin nitbedu. Qegħdin naraw li hemm 75% ta' faqar 3 miljun persuna li spiċat fil-faqar u flok flok l-20 miljon li ma baqawx fil-faqar li ma baqawx fil-faqar hemm tnaqqis ukoll fir-riċerka u l-iżvilupp. Aħna n ninvestu biex inkatru l-ekonomija innovattiva u l-anjiet ambientali qed jiġu imwarba flok qed noħolqu postijiet ta' xogħol li ħarsu l-ambjent u l-ma marbuta mal-ambjent. ma marbuta mal-ambjent L-Europa 2020 madux suġġett ewlieni hawnhekk. Jider illi l-filosofija hija l-Europa 2020 hija xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa tajba jekk l-ekonomija tkun misja wartu żgħar. Iżda għalissa l-affarijiet ġew waqfa sakemm tirkupra titjieb l-ekonomija u ovvjament aħna mhux hekk narawhom l-affarijiet. L-Ewropa 2020 għandha tkun parti mill-mod ta' kif aħna noħorġu mill-kriżi f'kull settur possibbli. U jiena sodisfatta li dan ninsistu dwaru fir-rapport l-involviment tal-parlament u tas-soċjetà ċivili, forsi għana ninsistu aktar dwaru, jinsen niprofa nressaq xi suġġerimenti permezz tal-emendi. Il-bqija proset tassew. Grazzi. Signora Zuber, imbat jena sernej ċaħġa qabel ma naddi il-kelma l-Komissjoni. ċaħat teori xtieq jitkellem f'dan id debattitu Le. Ser nala il-lista tal-interventi. Il-Signora e, Zuber. Grazzi, Signora President. Jena ma kellix l-opportunità, ma kellix l-opportunità illi neżamina id-dokument ta' rapporter għaliex waslinna l-bieraħ bil-lejl. Madana kollu jiena smajt birre għal intervent tagħha tal-lum u jiena innotajt xi ħaġa li qalet aħna irridu nifmu kif din l-istqarrija tista titwettaq fil-verità iżda qed insibuha diffiċli illi biex nifmuha. L-istqarrija kienet din li ġejja. Inżommu il-konsolidazzjoni tal-budget imma nisħu fuq it-kabbir. Dak li qed nara fil-verità huwa illi il-lingwaġġ il-konsolidazzjoni tal-budget qed eh, daħluha fatti konkreti u hawnhekk kont qed naħseb fuq sitwazzjoni ta' pajjiżi bħala eżempju ta' politika tal-budget li qed tiġi applikata b'mod ta' sew espliċitu. Affarijiet qed jiġu imposti mit-trojka, il-konsolidazzjoni tal-budget f'pajjiżi waslet għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett il-sensi, telf ta' postijiet ta' xogħol imbagħad it-tnaqqis tal eh, l-unità tal-labor cost. Għalhekk qed naraw is-salarji li qegħdin jitnaqsu wkoll il-tnaqqis ta' sussidji u ta' lif għas-sena d-dieħla għedin imbasru li kunem sensi ta' 50% tal-kontratti ta' servizz pubbliku u għalhekk dan huwa l-akbar ammont ta' sensi li ser jinataw. Dan qed dan ifisser konsolidazzjoni tal-budget għalina illum kont qed nisma l-aħbarijiet u kien hemm aħbar fejn qalet il l-kummerċ bl u l-beħ bl tnaqsu berba 5%. L-ikbar, rata l-ikbar, ammont fl-Unjoni Ewropea. Il-konsumaturi mandomx flus fil-bot, mandomx flus xjonfqu, u għalek ħafna SMEs b'riżultat ta' dan edin jgħal u għalix ma jafux li l-minħajbiħu l-prodott tagħhom. L-affarijiet hawnhekk huma marbuta fl-imkien klim sabiħ ħafna, iżda fil-verità mbagħad irridu naraw x'effetti x'reperkussjonijiet ser ikun hemm. Minħabba dawn din il-politika jiena ser inressaq emendi u waħda mill-proposti li ser nagħmel hija proposta illi timxi fid-direzzjoni opposta minn dak li jiena smajt dal-ħodu iġifiri illi natu ċertu valur l salarji u l-pensjonijiet. Il-kontra ta' dak li ntqal dal-ħodu. Lan mhuwiex li jkollna ġustizzja soċjali imma li natu ċertu dinamiċità lill-ekonomija. Nittama li l-kollegi kunu jistaw jaqblu mal-proposti li jena għandi lan l-inressa. Grazzi. Il-mikrofonu għal-kellim. Il-President. Jiena nixtieq nirringrazzja li rapporter Jiena naħseb illi il-membri kollha tal-kumitat illi interessaw ruħu f'dan id-dibattitu u ma konxi dwar l-importanza ta' dan u kif il-Kummissjoni ser ngħidula biex eh, tadotta l-proposta tagħna u tibdel it-titolu ta' dan l-eżerċizzju. Meta aħna nitkellmu dwar stħarriċ annwali dwar it-kabbir, naraw li hemm paradoss meta nitkellmu dwaru u naraw id-bassir għal l-ekim sejjaħ tkabbir tal-Kummissjoni u l-OECD u l-IMF. Jekk nevalwaw l-analiżi indipendenti illi saret mill-grupp tiegħi jiena nistieden il-kollegi kollha biex jagħtu titwila il dan id-dokument. Ma nafx jekk tafux dwaru imma il-grupp ta' soċjalisti u demokratiċi kif forsi indunajtu qabbat tliet istituti indipendenti biex huma joħorġu b'rapport ieħor b'starriċ annwali dwar it-kabbir u dan l-istudju ta' bilħaq qed jindirizza l-affarijiet bażiċi ta' dak li suppost għandu jagħmel l-AGS, jiġifieri li jieħu stampa ġenerali tas-sitwazzjoni. Waħda mid-diffikultajiet li qegħdin niltaqgħu magħhom matul dan id-dibattitu huwa li l-kundizzjonijiet fid-dal tal-Kunsill ta' Diċembru naraw li l-Kunsil ta' Deċembru qed isir ser isir f'sitwazzjoni tassew diffiċli. Qegħdin naraw strateġija waħda biss li qed taħdem. Din l-istrateġija hija waħda fejn il-federalizmu huwa limitat għal seta ta' sanzjonijiet li qegħdin jingħataw lill kummissjoni bl-appoġġ tal-ECJ. M'hemmx interfaċċa bejn id-dibattiti fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew. Suppost li hawnhekk għandna nagħmlu progress Iżda dan mhux qed jiġi kkunsidrat fil-Kunsill Ewropew. Jiena eh, federalista ħafna, iżda ma rridx illi il-federalizmu ikun limitat biss għal regoli u sanzjonijiet, dan huwa approċċ żbaljat. Issa, wara din l-istampa ġenerali tal-AGS, l tħarriġ dwar annwali dwar it-kabbir, il-Kummissjoni għandha proposta illi ta' bilħaq daħal fisseħ dawn il-kontratti u ser ikun hemm rakkomandazzjoni speċifiċi skont il-pajjiżi u roadmaps illi ser jiġu formalizzati f'kuntratt illi jista' wasal għal sanzjonijiet u l-Kummissjoni se tkun għassa ta' dan l-istati membri waqgħu lura u ma baqgħu jistaħbu jistaħbew wara l-euro imma jiena hawnhekk ma nafx x'rimedju jista' jkollna billi ndaħlu din il-ħaġa li tista' tikkastiga aktar lill istati membri. Hemm id-dimensjoni soċjali li hija nieqsa mid-dibattitu jekk nindirizzaw dan l istħarri annwari dwar it tkabbi naraw illi il-kliem hemm jinsabu aħna tkellimna dwar il-qat fost iż-żgħażagħ fil-kumitat, edna illi l-investiment għandu jsir fil-kapital uman. Din hija xi ħaġa ewlenija u li rakkomandazzjonijiet speċifiċi skont il-pajis għandhom jinvolvu din il-kwistjoni iżda il-rapporti għak aħna ser nappoġġaw bisħiħ għaliex huwa importanti sabiex namlu progress fuq l-affarijiet. Irridu morru pass ulterjuri dan ifisser illi għanna nindirizzaw id-dimensjoni soċjali għaliex għada ma daħliċ din id-dimensjoni il-pozizjoni ta' DG fin jider illi għanda valur fuq kollox u fuq kulħadd. Tiġi hekk fin tinsab vantaġġ meta mqabla mal-pożizzjoni tal epsko fil-Kunsill. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-bilanċ. Il-bilanċ illi għandna bżonn sabiex titqies is-sitwazzjoni id-disprata tal-istati membri. Neħtieġu stampa aktar ġenerali. Umbat, din irridu nadottawa skont l-istati membri. Ma nistawx napplikaw l-istess riċetta għall-istati membri kollha, irridu niġġieldu l-sbilanċi makroekonomiċi u namlu l-bdil, l-tibdil jekk hemm bżonn. Dan huwa settur fejn il-Kummissjoni ta' bilħaq applikat perspettiva l-istess perspettiva ugwali għal kulħadd ħadd mu qed jitkellem dwar is-sanzjonijiet imma jitkellmu dwar il-periklu morali. Dawn huma xaħsibijiet li naxtaqt indaħal fid-dibattitu nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal darboħra il-Kummissjoni hija rappreżentata mis-Sur Garcia u Sur Angsted ma nafx min jixtieq jitkellem minnkom. Tistgħu titkellmu. Allora anke, Employment Um, first of all, thank you, Madam Grazie Hafna. L-għanet, uh, grazie, Signor President, tal-li għattitina l-opportunità li n-intervjeni f'dan il-dibattitu. Għana napprezzaw bi kbir il-kommenti kolla li tresqu il-survey uh, ta' tkabir annwali, il-fat li għat jiġi evalwat u rfinat juri u koll eh, il-kontest li ħna ma nishtiqux ikonna u juri u koll eh, il-regress li sar anka fis situazzjoni tal-impjigi fl-istati membri. Dan u koll inħass anka fil-diskussjonijiet eh, fil-komissjoni fil-rigward ta' dan l-istħarriċ annwali għat kabbir. Ija situazzjoni hija waħda diffiċli, ija waħda negattiva u hija wkoll differenti ħafna fuq livell ġenerali qiegħda tmur lura anzi. Imma hemm sitwazzjonijiet illi qed jiġu riflessi differenti, modi differenti fir-rati ta' tkabbir. Hemm ukoll sitwazzjonijiet ta' tax-xogħol tas-suq li huma tas-suq tax-xogħol li huma differenti ħafna u dan juri jidher ukoll fil-rapport konġud li huwa għannes mal-AGS. Din situazzjoni differenti fis-suq tax-xogħol hija riflessa koll punt li tqajjem kemm il-darba anka l-lum stess. U għat nitkellmu għalhekk fuq l konsolidazzjoni fiskali kif ukoll il-flessibilità li l-istati membri aħna qegħdin f'sitwazzjoni fej din id-diversità qed taffettwa wkoll l-ewwel nett l-ammont ta' flessibilità kif ukoll il-bżonnijiet tal-ekonomija. L-konsolidazzjoni fiskali għattina ta' priorita u kol anka permezz tal-AGS sabiex anka insaħħu l-ekonomiji għaliex dawn huma żewġ kondizzjonijiet għad kabbir. Jina nħoss li huwa importanti li fil-messaġġ tal-Kummissjoni joħroġ biċ-ċar il-bżonn għal rotot differenti sabiex naslu għal din il-konsolidazzjoni fiskali fl-istati membri differenti dan diġa jidher fid-deċiżjonijiet li ttieħdu anke matul is-sena fil-rigward anka tal-patt fiskali u il-bżonn ta' elementi differenti. Aħna wkoll irridu naħdu ħsieb nipproteġu ċertu elementi meta nimplementaw din il-konsolidazzjoni fiskali. Dan sar anka minna ħatana sabiex nidentifikaw oqsma bħal edukazzjoni, riċerka u fil-kontest tal-politika tal-impjegi ikonna politika anka soċjali u ta' suq illi tkun waħda b'saħħitha sabiex naċċertaw is-sistema sistema tajba ta' protezzjoni soċjali sabiex anka tilqa għall-effetti ta' din il-kriżi finanzjarja. Xtaqt nagħmel referenza wkoll għal punti fir-rigward tal- eh, pjanijiet tal eh, tkabbir fl-impjiegi fuq livell nazzjonali Aħna qed nippjanaw li nibatu iktar eh, gwida dettaljata li l-Istati membri anka fil-preparazzjoni għal eh, pjanijiet nazzjonali ta' riforma u din ħat inkludi wkoll eh, ċertu ammont ta' dettal fir rigward ukoll tal-pjanijiet relatati mal-impjiegi. Elementi li tqajmu bħala prioritajiet ewlenin Is-saħħu minnħat tal-Kommissjoni permezz anka tal-proposti li saru l-bira fil-rigward tal-pakket ta' garanzija zaza marbuta u koll kol ma l-qasam tal-Jures u il-servizzi pubbliċi, il-servizzi eh, soċjali. Ija ta' priorità li niproteġu il-sistemi soċjali u anka li nindirizzaw l-bżonnijiet ta' gruppi li huma zvantaġġati dan huwa kollu f'moħħ il-Kummissjoni għaliex mod partikolari rridu nindirizzaw l-implementazzjoni tal-konsidrazzjoni fiskali nista' nikkonkludi bekk u aħna ħerqana li anka nikkoperaw ma' rapporter u l-komplement tal-gruppi sabiex inkunu nistaw anka niċċaraw ċertu aspetti oħra tal-AGS. Grazzi ħafna. Signora Rapporter, grazzi ħafna l-korrelaturi, grazie l-Komissjoni għal proposti u dialogu. Naħseb illi fil-rapport huwa utli illi tistudjaw taraħ sew sabiex anka tippruvaw issibu tweġibiet għal mistoqsijiet tagħkom aħna nixtiequ li jkun hawn konsens, aħna rridu ninstemaw u għandna bżonn ta' maġġoranza wiesa' u jekk namlu dan ikonna tama ikbar illi ikonna dokument fej il-parlament ikun jista ires u l-qoddim għalix jekk musar ikonna maġġoranza qawwija ħadd musar jati kasna. Grazzi ħafna. Mela, fuq dan il-pont l-iskadenza għall-emendi hija waħda viċin ħafna anka meta taraw il-ritmu tax-xogħol u l-iskadenza hija t-13 ta' Diċembru f'nofsinhar. Aħna ser naraw l-emendi mbagħad fil-laqgħa ta' 18 ta' Diċembru u res u rapport mbagħad f'nar l-14 ta' Jannar. Waqt seduta speċjali tal-Kumitat tagħna ta waqt il-plenarja ta' Strasburgu. Fit-28 ta' jannar imbagħad ikun hemm laqa' fejn għatu bidu għaxxol tal-parlament hawnhekk ġew Brussel għaliex il-gruppi kollha li qed jaħdmu fuq dan il-punt se tkun ġurnata importanti għalihom għaliex aħna norganizzaw x-xogħol fuq din il-kwistjoni flimkien mal-kollegi tagħna mill-parlamenti nazzjonali. Mela ngħaddu għal punt li jmiss li ġifieri l-abbozz tiegħi stess tgħid il-President. Non, c'est au point 12, pardon. Euh, Euh, l'examen de euh, mon projet euh, de euh, rapport. Anzi, għatni referi għal punt naċtejt il-President eh, fuq il-responsabiltajiet tal- eh, għal-istati tal-bandira fil-rigward tal-implementazzjoni tal ftajim konkluż minna tal-, -tal Eh, sidien tal-bastimenti tal-Komunità Ewropea, tal-Assoċjazzjoni tal-Komunità Ewropea u anka l-ETF. Kien hemm 63 eh, emenda li rċevejt jiena minn ħatijaj pala rapporter ħandi kan pożizzjoni tiegħi dwarhom. meta aħna ressaqna la bozz tar rapport l-punt l-iktar problematiku dan il-qasam mhux l-interpretazzjoni tal-konvenzjoni tal-xogħol marittimu imma li norbtuh mal-poteri tal-Unjoni Ewropea ħal waħda kif ukoll dak li għandhom fidejhom l-istati membri minnaħal l-oħra. Mill-aspett legali, waħda mill-innovazzjonijiet tal-konvenzjoni tal-MLC tirriżulta mill-fatt illi ikunx ikun l-istat ta' ratifikazzjoni tal-konvenzjoni jekk ikun hemm spezzjoni fuq il-bastiment il-Port State jista' jagħmel dan dawn l-ispezzjonijiet kwalunkwe jkun il-progress uh, ta' ratifikazzjoni minnaħa tal-Flex State. Minnaħa tal-Istat tal-Bandira għalek. Nħossu li kun utli illi naħdmu fuq dan il-qasam, però il-problema tibqa illi dawn il-poteri fil-gwar tal-ispezzjonijiet mumiex tal-Unjoni Ewropea imma tal-Istati membri u għalhekk insibu ħajt ma' wiċċna biex nkomplu li għamela diffiċli nkomplu nagħmlu progress din il-kustjoni għaddeja mux ħazin anka fil-konsil fej l-istati membri et eh, iżommu sot mal-pozizjoniet tagħhom. Issa, jek jek nara l-emendi mot eh, partikolari minnaħa tas ġifiri nejt 64, 65, 66, 67 dawn l-emendi. Dawn kolla jirreferu għall-istess kwistjoni fej l-istati membri kunu voluti fl-implementazzjoni ta' dawn il-poteri. Jiena pjanajt laqa għad din it-tip ta' diskussjoni il-ġimgħa li ġejja u nittama illi dawn l-emendi jiċċaraw din il-kontradizzjoni li imbadna fija. Għalhekk naħseb li bekk stajt inwieġeb il-mistoqsija li tresqit li dan jista' jwassalna għal punt pożizzjoni ta' negozjati li aħna nistgħu nresquha mal lejn il-Kunsill sabiex imbagħad forsi nkunu nistgħu nagħmlu progress. Irridu naraw li dawn l-emendi iwasluna għal sabiex nilħu din il-mira biex inkunu nistaw inżommu sew mal-pozizjoni tagħna fil-waqt li nelbu l-ostaklu politiku, xkil politiku li uh, qed naffaċċaw. Aħna għandna l-element ta' perjodu minimu bejn l-ispezzjonijiet u naħseb li din hija ta' kontribuzzjoni utli ħafna għaliex preżentament mux għet niddefinixxuh permezz ta' tekst dan huwa emenda 66. U l-punt ta' Sinjura Steinberg jindirizza l-istess punt, jiġifieri l-involviment tal-istati membri u responsabiltajiet tagħhom. Nista' ngħid ukoll illi dan huwa kol punt utli Issa dwar emenda 71 fil-gwar tal-klawzula ta' revizjoni dan huwa punt importanti għaliex itina iktar kontroll fuq il-konvenzjoni vizavi l-responsabiltajiet tal-istati membri. U bekk ikonna stampa iktar sħiħa jina l-esta li nismakom, eżis kollegi, fil-rigward tal-punti differenti ta' dan il-rapport. Sur Benjen, jina għandi stqarrija minnaħa ta' Sur Debaker li huwa korrelatur li għadu marna xilu xasal hawnhekk, mela ħana raħa dak li jixtieq jgħidu. L-ewwel nett nixtieq ningrazzja lir rapporter għax-xogħol tagħha m'hemmx ħafna emendi jiena ressaqt uh, f'xi emendi ma' Sur Benjen u Sinra Pfizer illi qed jaħdmu wkoll bħala korrelaturi f'ħdan il-Kumitat ta' Tran. U għacċari li dan qed insemmu punti importanti u importanti wkoll illi dawn il-punti resquhom qudiem il-partijiet interessati u involuti fil-rigward tal-Social party Agreement u u direttiva tal-2009-13 eh, irridu naraw illi dan il-komitat eh, EMP jilqa dan il-rapport u ma nżidux ħafna punti oħra għandi ftit emendi illi ħsar għoddim il-rapporter u bil-ħsib illi norbtu iktar mal-proposta tal-Kommissjoni il-bażi legali għat ċertifikazzjoni hija riżultat tal-MLC. Il-proposta tal-Kummissjoni trid tissaħħaħ dan is-Social Partners Agreement u bekk ma toħloqx bażi legali għal ċertifikazzjoni għal bażi ta' ċertifikazzjoni legali. Bekk qed nagħmlu din il-referenza għad-direttiva tal-2009/13 u mhux tajjeb illi nerġgħu noqogħdu nirrepetu dak kollu li hemm f'punt ieħor sabiex aħna ikonna aktar uh, kjarifika. Jiena ma ressaqx emendi fuq il-labor supplies u responsabiltajiet tal-qasam uh, tax-xogħol Il-Komissjoni ma nkludiċ dan fil-proposti tagħha u ma naħsibx li kull xira illi nippruvaw nwassaw il-kamp ta' applikazzjoni. U dan jorbot ukoll ma' responsabiltajiet tal-Flex State skont id-direttiva 2009/13. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres euh, demandes? Ou, aktar kommenti? Għaw xaħat mill-Kommissjoni? Yes, thank you, Madam Chair. Grazzi. Signor President, Kristina Bergman minn Digimo fl-ewel net. Xtaqt najt li l-lum il-komunità għal-sikurtà fulbahar u rrit s-soba taħħom għalix kena inċidenti kraħ l-liħor Kenna bastiment kbir illi ħabat ma bastiment ieħor fil barta ta' Tramontana li lejn mill-kosta ta' Rotterdam sfortunatament għanna seba persuni li għadhom nieqsa kompla tiftix mill-Coast eh, responsabli u sanofsili kena 13 il-membru mill-ekwipaċ li ġew salva li salvaw, pero il-kondizjonijiet ma tantx qed jgħinu s-sitwazzjoni għaliex imbaħar imqalleb mhux ħażin u it-tiffiċċija seba' persuni għadha għaddejja, L-Kummissarju Kallas wera soba tiegħu anka mal-familjari tal-persuni li għadhom nieqsam il-fat li hemm inċidenti li qed iseħħu kważi il-ħin kollu jitfaw dawl fuq ħafna kundizzjonijiet li hemm bżonn illi hemm bżonn jiġu monitorjati għandu sam sekonda fil-bahar u eh, sigurtà żgur hija element importanti u naħsbu illi l-konklużjoni tal-konvenzjoni għax-xogħol marittimu fl-2006 u l-ftehim il-intlaħaq mill-insiba soċjali il-insibu fil-direttiva 2013 e hija importanti ħafna u għallaqstant il-Kommissjoni ipprovat il-lissa jkollha dispożizzjoni għal infurzar fuq obbligi ta' ta' li tajru l-bandira u bekk l-Liġi Ewropea hija edha meta l-konvenzjoni tidħol fis-seħħ fis-sajf il-ġej ċat nirringrazzjak personalment għal emendi kollha illi ressaqt. Rridu nirrikonoxxu il-fatt illi hemm differenzi fundamentali li għam provat tamel kommissjoni kienet li t-prova t-inforza dak l għanna fil-ftajm soċjali. U ħadd nota tal-kommenti ta' Shadow Rapporter iktar kmini. Fil-waqt li inti, Sinjor Rapporter, ta' stemmen illi l-MLC kollha da tiġi nfurzata. Aħna mnata l-Kommissjoni maħniex kontra fil-prinċipju però dan għandu jkun suġġett tal ftejim mal ġizlatur ġifri l-Kunsill. Xtaqt ngħid illi hemm numru ta' elementi fl-MLC illi konna diffikulta illi nsibu dispozizjoniet ta' nforzar jom, speċjalment dispożizzjonijiet marbuta ma' mailing services u uh, eh, pajjiżi li provdu x-xogħol u dan iwassalna l-aspett ta' ekstraterritorjalità tal-liġi tal-Unjoni Ewropea palissa um, kontratti ta' xogħol fejn membri tal-ekwipaġġ jistgħu jagħmlu referenza liġi Ewropea għal manning agencies, għal managers jew il-pajjiż fejn eh, għandu residenza il-bahri konċernat irridu naħsbu aħna fuq blima mezzi l-Unjoni Ewropea beħsiba tinforza l-implementazzjoni tal-MLC minn dawk il-pajizi terzi li ma' involuti. Aħna, minna ħatana, lesti nibdew nizaminaw dan, wieħed forsi japplika sistema ta' ċertifikazzjoni jew ispezzjoni minnaħa tal-Aġenzija Sigurta Marittima Ewropea kif ġa isir mill-perspettiva ta' edukazzjoni ta' l-SCCW, Komissjoni SCCW fejn l-Aġenzija Sigurtà ta' Sigurtà Marittima tintbat pajjiżi terzi li joperaw akkademji marittimi għall uffiċjali li mbagħad jaħdmu fuq bastimenti li tajru b'nadar ta' Stati Membri Ewropej. Però din hija biċċa xogħol komplikata mnata l-Kommissjoni ma ħassejniex li aħna konna lesti noħorġu bi proposta bħal din u ma ridniex lanqas illi konna obbligi illi jiġu adottati fuq livell tal-Unjoni Ewropea meta l-konvenzjoni titwal fis seħħ U għal stand provajna noħorġu b'sistema fejn nistgħu ninfurzaw dispożizzjonijiet bħal dawn. Hemm rida tajba, iva, fil-proposta tiegħek. Hija kwistjoni delikata ħafna meta niġu għall-applikazzjoni ekstraterritorjali waħna minnata l-Kommissjoni għanna bżon iktar ħin sabiex nistudjawa. Pontiħor ieħor li xtaqt n-tkellem dwaru il-kwistjoni dwar il-potenzjal għal-ċertifikazzjoni doppja fejn ma narawx benefiċċju għall-istati membri sabiex joħorġu ċertifikat addizzjonali illi jkun marbut ma' direttiva 2013 meta nafu illi f'termini ta' politika ta' neutralità għadu xasam il-bnader il-kontroll portfolio ti kontroll l-autorità ta' kontroll trid tikkontroll il passament Ewropej kollha u dan għandu jsir bażi ta' ċertifikat illi jien jinħareġ minn kull stat marittimu. Għanna fiduċużi li ħafna li fuq ħafna menendi flimkien ma'kom u l konsil nistgħu noħorġu b'suġġerimenti Illi iwaslu għal ftejm ambizzju sta' direttiva li huwa element importanti illi għandu jisib postu ġara ġara l-erba konvenzjoni titħol fis-seħ fis ġej. Grazzi u grazzi l-membri kollha għax-xogħol kostruttiv fuq dik kwistjoni. Merci beaucoup, merci aussi. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi tal-elementi li prezentajt ilna. Il-test bekk s-saba u wieħed iktar dinamiku. U eh, nistaw bekk niċċaraw kif nistaw nimxu l-qoddim mod iktar sodisfaċenti. Anka għal dak l għandux jaqsam it-traspożizzjoni tal-ftejim u l-msiba soċjali kellna trasbizizzjoni tal-ftehim bejn l-imsieba soċjali qabel ma daħlet fis il fil-fazi konvenzjoni ma fl-istess ħin. Nafu li b'din il-loġika ta' passi żgħar nispiċċaw ninsew passi essenzjali, elementi essenzjali, waħda mill-elementi essenzjali tal-konvenzjoni l-kwissjoni tal-ispezzjoni u tal-ċertifikati anka rigward ta' pajzi terzi pal-mat tajjeb jepinti għalija dan huwa element essenzjali Jina nemmen illi inti informajt għazzjanzi tal-informajtna tal-inċident tal-traġedja ta' dallej, tista' tgħidilna il dawk konċernati minn fejn kienu l-bandira li tal-bastiment iva. Kien hemm bastiment Baltic Ace illi kellu 1400 karozza ġdida fuqu bikru 24, 13 ġew salvati u seba għadhom nieqsa erba nstabu mejta, minnaħa l-oħra kien hemm bastiment li tajr bandira ċipriotta, Chorus J, kolħat salva minn dar bastiment, ew kru ta' dal-bastiment kienu qed jipparteċipaw fil-eżerċizzju ta' salvataġġ kien bastiment żgħir il-bastiment il-kbir ereq fil-fatt, il-bastiment li kien tiġor il-karozzi ereq. Merci beaucoup de ces, ces précisions euh, face à ce nouveau drame. Euh, alors. Grazie ħafna tal-informajt fuq din it-traġedja. Konna din eh, nippjanaw laqa ma' Shadow Rapporters sa' 12 ta' Diċembru ser nipruvaw aħna naqdu l-elementi kollha flimkien u suppost ser neżeminaw emendi ta' kompromess fit-23 ta' Diċembru anzi ta' jannar u nivotaw fl-24. biex umbaħt nres u kollox u il-plenarja f'Marzu April. Sa' kemm ovvjament ma nsibux dejjem wara l-ewwel qari, però insomma dibattitu stawa malu. Au point 13, un débat conjoint entre le rapport de M. Witt et le rapport de... 13, dibattitu conjoint fuq il-rapport Howitt u rapport ieħor mis-Sur Howitt, is-Sur Howitt però mhux qiegħed hawnhekk Naddu punt mistax għal daqstant billi l-onorevoli u men rajten tinsab hawnhekk. Nafx xedew rapporters però mhux hawnhekk. Sfortunatament xedew rapporters mhux kollha qegħdin hawn, ġifieri għandna problema żgħira anka għal rapport u men rajten. Et donc on va, on va attendre un tout petit peu voir qu'est-ce qui se passe, hein, si c'est monsieur. Mr. Nafti, on a għan naraw se jiġri. Naraw jiġri, xisur ħawit. Nitolbok, is-sejja l-oħrajn għalix għandi bżon nimur id-darjien fil-fat. Mala kemm jista' jkun. Signor rapporter, jina għat il-fat li nistaw nittartaw il-punt tijak l ewe Nieħu tijak, mux problema. Imma ovvjament, kol minn valut rrit ikun hemmhekk. Imma eh, għazzewċ kazijiet każijiet m'għandniex il daw kollha involuti hawnhekk. On fait tout notre possible pour accélérer. Monsieur... Namlu l-armu tagħna sabiex naċċeleraw kemm xejn il-proċedimenti. Grazie, sor Serkas. Iva, qed insejħu l-rapporter. Aħna ma nix problema li tibda s-senjura Roman Reuter. U jiena probablement nista' nirrispondi fis-sem l-essendi.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 sal-11 suppost kena n neżamenaw dal-punt fl-11 jek 5, jekk ma' oppozizjoni minnħat, nistaw naddu minn wasalem. Sur Derdan jew Sur Hawit? Sur Derdan, naddu għal daqstant għal punt 15 ma dirx li l-ħodor jew il-grupp tal għaldu ma kontra. Nat il-kelma l-Sinjura Umen Reuten għall-eżaminar tal-rapport taħħa fuq agenda l-pensjoniet sostenibli, sidguri u adekwati. dil-pozizjoni tagħna fuq il-white paper li nħarġet mill-Kommissjoni fis-16 ta' frar ta' din is-sena jogħġbok. Euh, Niskuża ruħi ma ommi għandha 87 sena għadha kemm waqgħet u se jkolli mur id-dar. Għaliex trid tmur tagħmel radiografiji l-isptar u ninsab kemm xejn maġra mhux ħażin. Għan nitkellem bl-Olandis. Signora President, il-rapport illi għanna d-dimna. jina xtaqt nistaqsi li l-membri sabiex jaqrawa bil-reqqa għalix tirrifletti preċiżament xinu ma l-problemi li għandna fl-Istati Membri kollha. Jina ħdimt fuq del rapport li xina Olandiża ma provajtu ukoll ninkludi problemi li nsibu fl-Istati Membri kollha stanti provajt inħares lejn problemi kollha appuntu. Sabiex nibda xtaqt nirrepeti u ngħid li sistemi ta' pensjonijiet primarjament huma responsabilità tal-Istati Membri Madana kollu, koordinazzjoni Ewropea hija importanti ħafna. Jekk inħarsu lejn ir-rekwiżiti tal-patt ta' stabilità u tkabbir, jekk inħarsu lejn l-Istrateġija Ewropa 2020, il-metodu miftuħ ta' koordinament u eh, s-soft law illi se nkunu qegħdin niltaqgħu magħha f'dawn il-miżuri ta' pensjonijiet l-ewwel nett E permettuni najt skemtejn dwar sviluppi demografiċi. In-nies qed jibdew il-ħajja professjonali tagħhom iktar tard u qed jikkontribwixxu għal periodu iqsar ta' żmien. Iż-żgħażagħ qed jirċievu edukazzjoni aħjar u ġa qed u daj qed jitlu suq tax-xogħol aktar tard. hoop dat het nu gaat. Nittama li nisċi li nispicċa. Iż-żazax qed jirċievu taħriġ aħjar u qed jitlu fil-suq tax aktar tard. Qed jaħdmu għal żmien aqsar minn dak li hemm bżonn sabiex jirċievu pensjoni siħa. Jiġifieri għedin naraw illi fl-2008 kena erba persuni, erba ħaddima għal kull persuna artirata. Fl-2020 se jkonna ħames persuni għal kull persuna irtirata. Jekk nħarsu lejn l-snin 60 l-aspettativa tagħhom kienet ta' 66 sena l-irġiel u b'tarbija li twildet fl-2004 kellha aspettattiva ta' 76 għal nisa għal irġiel u 82 għal nisa. Barra minnek et naraw parteċipazzjoni baxxa fil-suq tax-xogħol u differenzi fl-Ewropa fl-Olanda. Jekk tħares lejn persuna li għandhom iktar ma' 55 sena nitkellmu dwar 53% u fl-Iżvezja 73% Danimarka u 61% fil-Belġu 30%. Taqqad għadda ċifri kollha imkien Tista' tara li iktar persuni għandhom xorti tajba li jgħixu sa l anzjonieta tagħhom u igawdu l-pensjoni tagħhom fl-istess ħin għandek inqas persuni li qed jipparteċipaw però fis-suq tax-xogħol minħabba li qed naraw illi memx iktar attività minn naħa tagħhom u dan ovvjament joħloq problema. U din hija problema li qed nipprova nindividwa individwa unek kem sistemi differenti ta' pensjonijiet f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa, ħafna postijiet fl-Ewropa. U naħseb din l-iktar sistema importanti u tibqa l-iktar sistema importanti l ekken sejħa sistema tal-ewwel pilastru fej il-pagamenti ta' pensjonijiet isiru permezz ta' premium soċjali jew taxxi imma l-pressjoni fuq dawn is-sistemi edha tiżdied u barra minn hekk l-istati membri jekk inkunu fiż-żona euro huma sposti għal pressjonijiet figura ta' 3% f'termini budġetarji dan iwassal għal żewġ alternattivi jew jibnu deficit budgetarju illi huwa projbit jew jaqtaw il-ħlasijiet. U li konkludejna kien illi pensjonanti ħajkollhom bżonn tħul adekwat għaliex il-faqar kiber ġmilu fost il-pensjonanti. Għanna ma rridux dan irridu pensjoni tajba u barra minn hekk nixtiequ finanzi pubbliċi b'saħħithom. Dan ifisser li irrispettivament mis-sistema li tħaddem, inti għandek tipprova tfaddal f'dan l-istadju. U trid tiddeċidi li ma pilastru se jkun affettwat l-ewwel jew it-tieni. Jiġifieri trid tagħmel xi ħaġa sabiex tiżgura li solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet tkun xi ħaġa li tista' tinżamm fuq medda twila ta' żmien. Għaliex ma tistax tgħid li persuni li se jitlu fis-suq tax-xogħol jew li jridu jerfaw dil-pressjoni eh, kollha. Iż-żazax ma jistgħux jagħmlu ħadan, jiena provajt insolvi di dilemma u provajt inressa soluzzjonijiet. L-ewwel net, irridu niżguraw li iktar persuni jaħdmu huwa inaċċettabbli illi fera ta' riċessjoni ekonomika persuni ta' li huma għandhom iktar minn 55 sena jitwarbu. Ikunu l-ewwel li jitwarbu minħabba li dawn jiswew iktar flus. Jinnaħseb l-istati membri għandhom jadottaw politika pożittiva għal sabiex persuni li għandhom iktar 55 sena li jridu jaħdmu jagħmlu dan. Hemm stati membri li jagħmluh dan b'mod tajjeb, semmejtu dan għabbażi tal-istatistika li semmejt iktar kmini, però hemm pajjiżi oħrajn il mhumiex sejrin tajjeb dan rigward. Tadil huwa essenzjali kemm fl-ewwel u t-tieni pilastru. li rridu namlu li irrespettivament mis-sistema li nħadmu hemm bżonn tkun sistema b'saħħitha jekk investimenti jsiru ta' tittini pilastru ta' fondi ta' pensjonijiet li huma mmexxija mill-imsiba soċjali din għandha tkun dan għandu jkun investiment sostenibbli wkoll. U fuq dal-punt ukoll naħseb illi għandna nistaqsu għal dan fl-Unjoni Ewropea. Dan ma jfissirx il-kontenut tal-rapport man fil-Kumitat Ekon ifisser illi fuq direttiva l-impjindin tkun adattata b'tali mod maniera illi Brussel tajt il-li il-rekwiziti ta' solvenzi għandhom ikunu unklużi ta' tla jew RP inti għandek tħares lejn il-livelli ta' riservi li għandek U fuq dal punt jiena kun pjuttost xettika, Signor President. Informazzjoni. Idem Informazzjoni. Naħseb illi iktar millum irridu niżguraw illi individwi li martirawx għandhom ikunu l-formati aħjar fuq xemles tal-jom xista jistennew. Irridu jiġu marfa li jemżon jamlu xaħġa u li għandhom iżidu kontribuzzjonijiet fejn jemżon. Imbagħad hemm kwistjoni oħra, il-kwistjoni tal-mobilità. Is-sena l-oħra fil-Green Paper aħna edna illi mannix nippenalizzaw il-mobilità li jfisser dan u li irrispettivament kif tixtieq tikseb dan, din hija proposta li qed tiġi diskussa mill-Presidenza ta' Ċipru id-drittijiet tal pensjonijiet mhux biss dawk li jaqgħu taħt l-ewwel plastru manka dawk li jaqgħu taħt it-tieni għandhom jiġu żgurati meta ikun hemm ammonturi ta' mobilità. Dan tista' tagħmlu skont il-gwida stabiliti fej tieħu l-kapital mija, kemma nasib ikun iktar faċli jekk tistaqsi fuq livell Ewropew għal kondizjoniet minimi ta' akkużizzjoni. Jiġifieri kondizjoniet minimi għal eh, intitolamenti u dan ikun marbut mal-valutazzjoni ta' persuni illi fadlu għal-pensjoni. Provajna nħarsu lejn dan, un-kommissjoni faslet rapport dwar dan, sabiex naraw jekk permezz ta' regolament 883 tistax tissolvi dat tim ta' problema. Imma bekk ħanitlu fuq dettalji u naħseb nispiċċaw neħlu. Kommissjoni Ewropea wkoll qed tressaq proposta li ma nistax nifhem. Dan għandu x'jaqsam ma għandi xikolna fond ta' pensjonijiet għal riċerka ma nafx jamil sens dan. Forsi anka nitlob lill kollegi sabiex jajdu li x'jaħsbu dwar dan. Fil-qosor, jekk nixtiequ nżommu solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet, fuq livell ta' stati membri ħajkun hemm bżonn numru ta' riformi u jien ħdimt bisħiħ sabiex nipprova nindika xi formi għandna bżonn. Fuq direttiva IORP jiena għad li għandi ċertu xettiċiżmu marbut ma' dan f'termini kwantitattivi fuq rekwiziti kwantitattivi għanna xerrarju ma kienx kwalità jekk niġu għall ispejjeż li jiswew dawn il-fondi ta' pensjonijiet jiena żgur favur ta' dan. Niskuża ruħi għal darbohra naħseb illi il-ħajja personali tiegħi poġġitni fi stat kemxejn xejn prekarju u tlift leħni wkoll imma dan għaliex ninsab inkwitata mhux ħażin. Ehm, merci, chers collègues. Euh, alors, qu'est-ce qui... Euh, les rapporteurs fictifs ne se sont pas manifestés. Monsieur Dardenne Grazie, colleghi. Is-Sur Darden u s-Sur Daboke. Is-Shadows. Grazzi, President. Kentejna li xadna fil-bidu ta' dan id-dibattitu l-analizi ta' dan l-abbozz jiena sodisfatt li issa nistgħu nindirizzaw kwistjoni daqshekk importanti u kol diskutu ma' Sinjura Omen Reuten kif għamilna dwar il-Green Paper hija kwistjoni ta' sew importanti hija importanti daqs jew aktar mill-Green Paper għaliex fuq il-livell tal-Istati membri il-budget tal-Istati membri nistgħu naraw illi huma budgets diffiċli u l-aspett tal-pensjonijiet hawnhekk huwa importanti immens dak li għandu jaqsam il-marġni ta' flessibilità għaliex bħalissa ma tantx hemm marġni ta' flessibilità u dan irridu nżommu qudiem għajnejna. Rridu wkoll nżommu qudiem għajnejna il-prinċipju u l-importanza tal-solidarjetà. Solidarjetà għandha tkun ewlenija hawnhekk iċ-ċittadin jeħtieġ il-pensjoni u hija xi ħaġa li għandha toħroġ biċ-ċar f'dan ir-rapport u fissibijietna. sibijietna Palissa qegħdin naraw il-prekarjetà illi qiegħda sfortunatament iżdiet fuq livell Ewropew palissa għandna il-konvenzjoni annwali għal pjattaforma ġrida kontra l-faqar u aħna rridu nisħu dwar dan u mhux naraw illi rridu naraw illi aħna qegħdin ikonna nassistu għal zieda fil-rata tal-faqar, flok tnaqqis fil-rata tal-faqar. Il-pensjoni, sistema tal-pensjonijiet hija sfida kbira, sfida fiħdan il-qafas tal-Green Paper, u hawnhekk diġà nista' ngħidilkom illi il-linja tal-grupp tas-soċjalisti hija marbuta mal-ewwel pilastru u hawnhekk m'għandniex nifissaw fuq il-żieda tal-età legali imma għandna nżommu din il-mira illi niżguraw illi tkun ikun hemm età effettiva ta' tirar illi tkun l-aħjar età għall-irtirar hija diffiċli għal istati membri u spiss persuni jużaw terminoloġija, vokabularju illi ma jfissirx l-istess affarijiet. Irdu noqdu attenti li ma noħolqux konfużjoni fost l-avukati fejn ċertu fondi tal-pensjoniet jistgħu jkunu marbuta ma' pilastru partikolari f'pajjiż ieħor, ma' pilastru ieħor, irridu wkoll inżommu f'moħħna l-importanza ta' tieni pilastru l-mobilità u regoli, regoli prudenzjali. Hemm ħafna affarijiet nistgħu ngħidu dwar ir-regoli prudenzjali. Għaliex aħna ma rridux illi dawn il-fondi ta' pensjonijiet ikunu kollha f'dan it-tieni pilastru Dinja xi ħaġa li aħna ser nindirisawha fil-ġejjieni. Fir-rigward tal-abbozz li interessat, naħsbu li hemm affarijiet tassew interessanti, speċjalment meta inti tirreferi għal kompromess illi aħna fassalna fl-imkien meta trattajna l-Green Paper, emmek provajna nħaffu xiftit l-affarijiet, irdu noqogħdu attenti għaliex. Jiena mxek fimtu l-kompromess. Iżda xorta waħda jiena naħseb illi il-pensjonijiet u l-garanzija minima, ħin ta' xogħol itwal, li nħallu l ħaddim nippermettu l-ħaddim kompli jaħdem, u l-ħaddiema anzjani, ikun hemm rabta bejnietom l-ħaddiema żgħażagħ hemm ħafna affarijiet illi iva nistgħu nindirizzawhom fil-ġejjieni. Is-sur Debaker. Imbagħad is-sur Mann illi huwa rapporter dwar il-white paper, is-sur Debaker. Nixtieq nirringrazzja l rapporter għal ħidma li għamlet jiena wkoll sodisfatt illi fl-aħħar għandna din il-possibilità li niddiskutu l-white paper hawnhekk fejn dan il-kumitat tagħna. Jekk aħna nqisu uħut mill-fatturi ta' bidliet, il-popolazzjoni t tixjieħ, il-limiti finanzjarji, problemi finanzjarji, il-budgets tal-istati membri, issa edin nitrattaw wieħed mill-fajs l-aktar urġenti, l-aktar importanti għal-ċittadini tagħna. Dan qed nagħmlu ħillu fil-kumitat tagħna hawnhekk. Il-pensjoni hija responsabilità ewlenija tal-istati membri iżda jiena nħeġġitkom bisħieħ Nixtieq nirreferi għal kummenti li għamlet rapporter biex ikonna l-inqas gwida u koordinazzjoni Ewropea u importanti li fuq livell Ewropew aħna jkonna evalwazzjoni ta' kif jinsabu l-affarijiet, l-għamla l sistemi ta' pensjonijiet, u naraw li ma sistemi edin jaħdmu u li ma sistemi mumiex jaħdmu jew ma jistaw ma jaħdmux fil-ġejjien qarib imbagħad naħdmu fuq bażi reali li tiggarantixxi ċertu aspetti ta' mobilità ta' solidarjetà li diġà semmejnihom. Ir-rapporter ukoll issemmi bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-irtirar u naħseb li dan għandna nwessawha aktar illum qegħdin naraw xejri differenti tal-ħaddiema u għalek il-bilanċ bejn il-xol u il-ħajja privata għanna nindirizzaw l-impiegati u man intitolati li kolom ċertu flessibilità jekk iridu ċertu ħin liberu dan għandu kun rifless fil-dritt tal-pensjoni u dan għandu ninkludu fil-diskussjoni tagħna jiena naqbel ukoll koll li għanna namlu ċertu bidliet biex nżommu l-pensjoni tagħna waħda sestonibli li sati membri għandhom bżon ta' tlet pilastri, sistemi privati u pubbliċi, kumpaniji ta' assigurazzjoni u mezzi oħra li diġa jeżistu fl-istati membri u kol fuq livell kollettiv u individwali na naħseb illi it-taħlita ta' dawn l-elementi edin jaħdmu sabiex ikonna skema ta' pensjoniet aktar sostenibli u kumment tajjeb ukoll illi aħna rajna bidla fir regolament finanzjarju, rajna tisħieħ ta' dan ir-regolament illi jiena napoġġaħ bisħieħ. Iżda rridu noqogħdu attenti, rdu noqogħdu attenti illi ma noħolqux konsegwenzi mhux mixtieqa li jistgħu jxekklu l-funzjonament ta' dan is-suq fejn f'ħafna stati membri qed jaħdem mod tajjeb. Regolamenti żejda jistgħu iwaslu biex ixekklu ħafna setturi u hawnhekk irdu noqogħdu attenti għaliex hija parti importanti biex aħna inżommu dan is-settur tal-pensjonijiet wieħed sostenibbli u li jaħdem ħarir. Irridu nramu aktar kuxjenza, natu kol aktar importanza l edukazzjoni l-istennijiet ta' ċittadini dwar pensjonijiet spiss mhumiex konsistenti ma' dak li qed naraw illum jew ma' realtà. U importanti li l-affarijiet isiru b'mod ġust, b'mod trasparenti u ċittadini jkunu jafu dwar l-intitolament tal-pensjonijiet tagħhom Hemm servizzi ta' tracking tal-pensjoni dan spiss isir permezz tal-fondi ta' pensjonijiet jew kumpaniji ta' assigurazzjoni iżda xi stati membri diġà poġġew dawn fis-seħħ u dan jgħid liċ-ċittadini sabiex jagħmlu evalwazzjoni tajba tal-pensjoni tagħhom hekk kif huma jiġu biex jirtiraw. Jiena naqbel ma' ħafna mill-kwistjonijiet li semmiti rapporter, ċertu kustjonijiet għat irridu niddiskutu dwarhom jissemma l fondu tal-pensjonijiet u investiment sostenibli fuq meta twila ta' żmien dan huwa minnu għaminnu għal għall-kumpaniji ta' assigurazzjoni fil-Belġu naraw ħafna kumpaniji ta' assigurazzjoni fit-tieni pilastru 89% ma' koperti mill-kumpaniji ta' assigurazzjoni u dawn jipprovdu assistenza fuq medda twila ta' żmien. Hija xi ħaġa li għandna niddiskutuha u kol inqisu il-partikolaritajiet tal-istati membri. Naqblu l-istati membri għandhom ikollhom din is-sistema ta' pensjonijiet fuq bosta pilastri, il-tieni pilastru għandha tkun xaġa mandatorja hawnhekk huwa għan fuq meta twila ta' żmien imma rridu naraw x'inhi il-realtà ekonomika tal-lum. Irdu nqisu il-sitwazzjoni diffiċli, sitwazzjoni ekonomika diffiċli jiena fiduċus illi ser ikonna kooperazzjoni illi tat til frott tagħha matul il-ġimgħat illi ġejjin. Thomas Mann. Imbagħad għandi ħames keliem oħra li jixtiequ jintervjenu mbagħad il-Kummissjoni. Irridu inżommu mal-limitu ta' ħin tagħna sabiex inkunu nistgħu nlestu l-aġenda. Thomas Mann. Ich habe den Hinweis auch verstanden. Grazzi ħafna jena. Eh, jekk fimtek sew, għatta ma' manka referenza lija biex nżom da' xej fil-qosor, għak niprofa iprofa namel. Nishtin ringrazzja li rapporter għal xol taħħa illi eh, ħadmet ħafna bis-serjetà f'dan il-qasam. Naħseb illi flimkien nistaw nidafinixxu ċertu prinċipji importanti għalkemm aħna minn kumitati differenti u importanti illi aħna investu f'sistema finanzjarja sostenibbli anke għal futur il-Parlament Ewropew. Jaħdem ħafna fuq dan il-qasam hemm bħalissa wkoll konferenza għaddejja fuq l-istess suġġetti li aħna qed niddiskutu hawnhekk. Ġifieri suġġetti li aħna nqajmu jingħataw importanza. Idu naraw ukoll jekk l-istati membri jagħtux l-istess importanza lil pilastri differenti għaliex eh, hemm differenzi bejnietna ma minkejja dan irridu naraw il-sistema tagħna tkun waħda sostenibbli fil-kontest partikolari tagħha fil-Kumitat tal-Ekon ikon għajem nieħdam bħala punt importanti U dan qed narbtu l-impjieg flimkien mal-pensjonijiet u bekk aħna qed naħdmu flimkien. Aħna rridu neħqu sitwazzjoni fej eh, eh, dawk li ilhom jikkontribwixxu għaliex ilhom eh, jaħdmu intuhom tip ta' nisprunawa il qoddim u għankat napprezzaw il-kontribuzzjoni tagħhom bekk irridu naraw illi anka huma jitħalsu tagħhom jitħallsulhom il-kontribuzzjonijiet kif xira, xieraq sabiex ikun nistgħu jinvestu anka fil-futur. Il-minħaddem eh, u kol irrit ikollu l-obligi illi obligi ċari illi ju kun jista jimxi maħħom. Jiġifieri aħna għandna kompetenzi komuni bej iż-żewġ komitati tagħna u mbagħad hemm dawk il-kompetenzi li kull komitat ikollu. Però u wasabiħ li aħna nikkoperaw fl-imkien u kenna eh, anka diskussjoni anka flikon bħalma kelkom hawnhekk fi aħna kellna wkoll nivvotaw. Ehm, u qed nara li anka hawnhekk hawn ċertu kwistjonijiet li intom ukoll qed indirizzaw bħalma tnamlu aħna eh, permezz tal-kumitat tagħna. Huwa importanti li aħna nikkoperaw għaliex aħna rridu li dawn iż-żewġ aspetti dawn iż-żewġ oqsma naħdmu flimkien fuqhom sabiex nilħu l biri tagħna. Bien. Alors, merci. Maintenant nous en venons. Grazie tassew. Il-kelima li mis is-surori imbagħad ta' Steinrook. Grazzi tassew. Mhux bħala koordinatur imma jina nishtiq nitkellem. Min jeddi hawnhekk dan huwa dibattitu illi ilna niddiskutu hu probli ser inkomplu niddiskutu dwaru. Jiena nixtieq nirringrazzja l rija naħseb li dan huwa punta tqul punta tluq bilanċat li għandna u għaliex iqis ukoll il-dibattiti tal-immoddi. il dibattiti il dibattiti tal immoddi Inti titkellem dwar responsabilta fuq l-istati membri. U ma titrattax biss is-sistemi ta' pensjoni bħala xi tip ta' weda finanzjarja. Ma rridux nħarsu leja hekk, imma irdu naraw ukoll is-solidarjetà li hemm involuta u r-responsabilità li għandhom l-istati. Din hija xaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajra. Inti titratta l-kwistjoni tal-mobilità. Irridu wkoll naħsbu dwar dan dwar l amla ta' din is-solidarjetà u xandom ikunu d-dettalji. Jiena naħseb illi f'kuntesti oħra aħna spiss nitkellmu dwar il-fatt illi matul din il-kriżi u probabbli minħabba din il-kriżi u s-probabli affarijiet mhux ser ikunu bħal dawk tal-immoddi nagħmlu dan nitkellmu dwar dan f'relazzjoni mal- l-istruttura, l impigi il-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Aħna ma rajna l-ebda mistoqsija jew tweġiba hawnhekk hawn ħafna tipi differenti ta' xogħol, tipiċi atipiċi, kuntratti atipiċi u dawn nistgħu eh, nistennew li jiżdiedu fil-ġejjeni. Irridu wkoll nindirizzaw il-parteċipazzjoni fil-sistemi tal-pensjonijiet tal-ġejjeni mem lebda ċarezza l-affarijiet huma mċajpra ħafna. Meta nitrattaw l-kontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet. Jiena iżda għandi fema differenti dwar it-tieni pilastru għandu jkun mandatorju iva jew le. Hemm differenzi diġà mill-bidunet fost l-istati membri hemm xi stati membri fejn fihom il-kumpaniji l-kbar huma dominanti u f'pajjiżi oħra hemm soluzzjonijiet oħra. Ma tantx għandi ħin disponibbli u naħseb illi huwa importanti illi il-messaġġ tarija nadduh ċertu saħħa, joġobna jew le, irridu naraw illi n-nies jidumu jaħdmu aktar għaliex inkella ser ikonna ċertu implikazzjonijiet u dan huwa punt importanti li nisqu dwar. Grazzi Juta Steinruk, imbat. Nikkonkludu, żewġ minuti u nofsa ħermin tlieta. Was wir achten müssen. Iva, aħna rridu noqogħdu attenti eh, minkejja l-intenzjonijiet kollha tajba huma eh, il-fatt illi aħna blazzjonijiet tagħna ma nistawx niproponu azzjonijiet soċjali illi gawdu minnom biss il-ġenerazzjoniet il futuri. Aħna rridu nżom il-ġenerazzjoni prezenti, aħna rridu noħolqu sistema fej kulħadd ikun jista' jibbenefika b'xi mod fl-Ewropa. U irridu nħadu konsiderazzjoni wkoll dawk il- persuni illi jew għandhom liħ bax jew għandhom xi tip ta' żvantaġġ li jżommhom milli jipparteċipaw b'mod sħiħ fid-dinja tax-xogħol. Inna rridu wkoll nagħmlu referenza bħalma qal anke sur Thomas Mann għal fatt tal-li għandna pillastri differenti fl-istati membri differenti, per eżempju, eh, fil-Germania il-pensjonijiet jgħaw taħt it pilastru, dak huwa pilastru eh, volontarju ma jġiex ikkonsidrat bħala eh, dipendenti finanzjarjament u għalhekk għanna pis ta' 50 biljun euro per eżempju fuq dan l-element u Fil-Ġermanja għanna situazzjoni fej tnejn minn kull tlieta jaħdmu u il-50 fil-mija tal- tal-anzjani tagħna ikollhom jinvestu eh, dak l-ammont fil-kura anka fil eh, assaħa tagħhom u għalhekk iridu ikonna politika illi Eh, min jaħdem mod regolari jkunu kontribuċa u koll kollu l-possibilta illi ma jiftaqarx meta huwa għajxie. U l-net nistaqsi li rapporter dwar kemm instema il-Parlament Ewropew salima punt instema fil-White Paper jekk naraw ġara fil-Green Paper taħseb illi il-punti ewlenin illi aħna ħdimna dwarhom issemmew u ma riflessi fit-test imbagħad irridu naraw x'qed tgħid il-Kummissjoni imma din l-idea diġà smajnija dwar dawk li qed ifittxu impjieg. Aħna qegħdin nippruvaw noħorġu b'din 28 skema ta' artirar u natu għal il-persuni illi jiċċaqalqu. Punt ieħor, meta jiena bdejt dan il-mandat tiegħi jiena urrit il-fajl tal-portabilità ta' drittijiet tal-pensjonijiet il-Kummissjoni kienet inventat din il-ħaġa ġdida biex titratta l-affarijiet bħala Green Paper. Iżda jiena jidilli illi din il-kustjoni hawnhekk tal-portabilità qiegħda dejjem issir aktar ta' sinifikat. Juta Thomas Mann għamlu punt hawnhekk imma hemm xokk sħiħ fil-modelli nazzjonali bħalissa. Il-Ġermanja għandha l-iskemi tar-tirar tagħha u fl-istess waqt hemm migrazzjoni mill-pajjiżi tal-periferija li nsabu fi kriżi u Is-salar jindaqs għall-istess tip ta' xogħol hija xi ħaġa li qed tissemma spiss hemm persuni illi qed imorru lura lejn pajjiżhom meta jirtiraw u għalhekk il-portabilità tal-pensjonijiet hija kwistjoni ġdida li m'iniex daqshekk żgura illi involvejnija daqshekk. Bħala leġislatur aħna għandna nippruvaw inżommu ma dak illi qed jiġri fl-ekonomija fis-soċjetà Ewropea u nittamaw li dan jidher fir-rapport tagħna. Sinjora Jazloveska imbagħad is-Sinjora Cornelison. Sinjora Cornelison. Skużana, li kien imissu ħaddieħor. Uh, um, uh, migrants here. Um, I'd like to thank the rapporteur. Et nitkellmu dwar l-migranti hawnhekk nixtieq nirringrazzja l rapporter għal rapport tas-sew bilanċat ja bażi tas-sew tajba fuq x nistgħu naħdmu. Nfasizzaw hawnhekk dwar il-riforma fuq medda twila ta' żmien l-istati membri bħalissa qegħdin jaħdmu fuq politika ta' austerità fuq medda qasira ta' żmien u dan imur kontra dan ir-rapport tagħna. Il-rapport jibda billi jisħaq dwar il-periklu tal-faqar fost l-anzjani din hija xi ħaġa tassew kera għaliex il-pensjon il-persuni illi konu bil-pensjoni ma jistgħux jaħarbu mill-faqar grazzi għal għax-xogħol. F'paragrafu tlieta Qed nara il-rapporter taħseb il l-pensjonijiet tal-ewwel pilastru għandhom jipprovdu dħul minimu deċenti, jridu nisħu dwar dan il-punt. Iżda minix nara hawnhekk xi ħaġa fejn minix nara dawn il-pensjonijiet tal gruppi vulnerabli immens, bħal per eżempju in-nisa eh, involuti fil-caring, jew inkella il-migranti Illi jaslu fl-Unjoni Ewropea meta jkollhom ċertu età u jistgħu ma jirċivux il-pensjoni tagħhom, forsi nistgħu insammu dan il-punt. Xi ħaġa oħra, paragrafu 14. Naħseb illi huwa importanti illi nisħu dwar is-solidarjetà il-pensjonijiet huma eżerċizzju ta' solidarjetà u hekk għandhom jibqgħu. Jiena naqbel illi it-tieni pilastri li huma kollettivi u mandatorji għandhom jingħataw vantaġġ. Ovvjament il-fondi ta' pensjonijiet mhumiex biss marbuta ma' kumpaniji kbar imma jistgħu ikunu voluti bosta setturi fil-pensjonijiet. Saġoħra. oħra. Aħna inna niddiskutu dan il-punt imma rridu nibdew nedukaw lill-parlamenti nazzjonali tagħna lill-gvernijiet tagħna. Mod partikolari fil-pajjiż tiegħi imma anke f'bosta pajjiżi oħra naraw illi għadhom qed jiddiskutu affarijiet li kienu jiddiskutu ħames snin ilu u jgħidu li m'għandix tissemma din il-kelma tibda bil-pe jider illi waqaw lura u għawnek il-rapporter għanda kompitu kbir biex tara li l-affarijiet jimxu sew fl-istat membru tiegħi l-Olanda. Issa, Sinjura Jazloviska. Zewċ minuti. Grazzi, President, Jiena nishtiq nifraħ li rapporter huwa għabbot eċċellenti illi juri analiżi dettaljata ta' situazzjoni attwali u l-isfidi illi qed jaffaċċaw l-istati membri fir-rigward tal-sistemi tal-pensjonijiet jiena nemmen illi tkun xi ħaġa tajba illi meta nitkellmu dwar pensjonijiet deċenti aħna naċċertaw illi l-popolazzjoni illi potenzjalment tista' taħdem ikolla aċċess għal suq tax-xogħol sabiex tidħol mill-aktar fis possibbli fis-suq tax-xogħol u tibqa' fih. U m'għandhom ikunu lesti għal pensjoni. Qegħdin nisimgħu li ser ikun diffiċli li l-pensjonijiet jiġu finanzjati mill-finanzi pubbliċi imma 25% fil-mija taż-żgħażagħ lanqas biss jistgħu jibdew il-karriera tagħhom sabiex jibdew bil-mod il-mod jakkumulaw il-pensjoni tagħhom għal ġejjieni. Jiena sodisfatta bil-fat li qed nappoġġaw bosta inizjattivi marbuta mal-impjegabilità tal-persuni li għandhom aktar minn 55 sena. U importanti wkoll illi ntejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol sabiex il-persuni jkunu jistgħu jibqgħu kemm jista' jkun fil-suq tax-xogħol. Rapporter għanda raġun meta tgħid li rridu naġixxu b'ċertu kawtela e kif nitkellmu dwar il-reviżjoni potenzjali tal-direttiva dwar il-programmi tal-pensjonijiet u l-iskemi volontari. Kull bidliet li jistaw jiddaħlu f'din id-direttiva jistaw iwaslu biex jizdidu l-ispejjeż u bekk il-kumpaniji ma jibqawx joffru skemi bħal dawn irridu noqdu attenti u kol meta nitkelmu dwar trasferibilità tal-pensjonijiet. Jek jogħġbok, ikkonkludi l-axħar sentenza jek jogħġbok. Bla dubju ta' xejn, il-direttivi marbuta mal-drittijiet tal-pensjonijiet huma importanti għal mobilità imsaħħa iżda rridu noqogħdu attenti hawnhekk. Kumment tekniku. L-istati membri għandhom sistemi ta' pensjoni differenti u jiena nixtieq nistieden l-rapporter. Sabiex titkellem mhux biss dwar l-ewwel, it-tieni u t-tielet pilastri, imma wkoll tgħidilna x'tip ta' sistema hi finanzjata b'mod privat, skema ta' min ħaddem jew inkella finanzjata b'mod pubbliku għaliex dan ivarja skont il-pajjiż u l-affarijiet mhux dejjem huma koerenti. Speċjalek il-ħin u si dispjaċini tgħid il-President il-Kommissjoni ser natik tlet minuti għaliex għandna punti oħra fuq l-aġenda li ser ikonna nitrattawhom ukoll. Tlet minuti tgħid il-President. Grazzi, President, jina nishtiq nirringrazzja l rapporter għaliex involvit ħafna mill-messagġi li aħna ktibna fil-white paper jidher li hawnhekk naħsbu l istess dwar kwistjoni hekk importanti li naħdmu fuq medda twal ta' żmien hija importanti sabiex niżguraw illi l-pensjonijiet ikunu sostenibli u xirqa fil-ġejjeni. Ukoll illi l-impjegabilità tal-ħaddiem anzjani u kol impjegabilità fost iż-żgħażagħ din il-ħaġa ma tikkontradi ma tkunx kontradiċenti il-pensjonijiet fil-ġejjeni u importanti illi nizguraw li ċittadini kollom l-opportunità illi kunu jistaw jitħlu fi skemi ta' pensjonijiet siguri. Aħna ħadna nota u koll ta' tħassib ta'kom dwar ir-reviżjoni tal-IORP, direttiva IORP, u koll il-kummenti dwar il-Fond Ewropew ta' Pensjoni għal riċerkaturi aħna ħadna nota ta' tħassib ta'kom u aħna konxi bihom u ninsabu ħerqana sabiex naħdmu jitfit ma'kom u nindirizzaw il-kwistjonijiet pendenti. Question, la question que la rapportrice vous a demandé, c'est pourquoi Mela, <laughs> saqsajnik mistoqsija, rapporter saqsitek mistoqsija, u inti suppost li li it-tweġiba. X'qed tagħmlu fir-rigward fir-rigward tal-punti li tqajmu. sik dwar ir-riċerkaturi, forsi jekk m'għandekx idea dwar tweġiba nista' nħalluha hekk. Din l-ideja edha fazi uh, esperimentali, ġifiri ma nistawx nitkelmu fuq skema Ewropea li nistaw nimplementaw, aħna qed uh, eh, ninkludu wkoll ir-riċerka għabbażi fuq l-offerti li anka qed jagħmlu l-universitajiet sabiex anka jorbot mal-proġett pilota. Dawn huma l-unika elementi li nista' nsemmi f'din l-inizjattiva. Una darba jkonna reazzjonijiet riżultat ta' din l-inizjattiva nkun nista' ntukom it-tweġibiet bħalissa aħna għadna l-bot ħafna minn din il-Comprehensive European Scheme. Grazzi ta' tweġiba da' xektar speċifika. ħana għaddi l-kalma rapporter biex inwieġa pal dan l punt l-ismajna, ma naħsibx illi font, font, xi font spad partikolari r-riċerka jista' jaħdem għaliex jekk ikun hemm riċerkatur Ġermaniż jew uh, Franċiż u jrid imur il-Greċja jagħmel riċerka tiegħu kif nistgħu noħolqu font wieħed komuni, naħseb iktar se noħolqu problemi f'dan. Ħani wieġeb fuq il-punt li qajjimtu, solidarjetà, iva, iva, din tibqa l-element ewlieni. Ew li li tkun preżenti mhux biss bejn persuni ma wkoll bejn ġenerazzjonijiet. Tħul deċenti. Dan huwa wkoll punt importanti la dar jekk naraw it-tnaqqis fit-tħul uh, fil-Greċja, fil-Portugal, etc. ovvjament dan se jirrifletti wkoll it-tħul tal-pensjonanti. Uh, intqal ħafna, jew forsi kważi qed nitkellmu biss, fuq li nadattaw l-età tartirar skont kemm wieħed jgħix. Imma ħafna persuni illi uh, qabżu l-55 tilfu xogħolhom u ma jistgħux jerġgħu jsibu xogħol għalkemm huma jixtiequ jaħdmu. Jiġifieri, il-fat li wieħed ikun jista' jsib xogħol huwa punt importanti ħafna. L-occupational pension schemes. Il-Kummissjoni missa talbet sabiex dawn it-tip ta' skemi kollhom kapital fihom u li t-tfaddil permezz ta' fondi privati kun imħeġġeġ. Imma ma nistawx nifqu ma' solidarjetà bel-ġenerazzjonijiet imma wkoll illi ninkludu l-imsieħba soċjali u u anka l-industrija. Hemm ukoll l-kumpanijiet tal-assigurazzjonijiet li jistgħu jinvestu l-flejes tagħhom imma imbagħad il-fondi ta' pensjonijiet fej ikollok eh, partijiet interessati differenti fosta manka nimseba soċjali illi jippruvaw iffadlu dawn il-flejjes għal min ikun qed jitfall flus tiegħu hemmhekk. Forsi ta' min niddiskutu wkoll l-element tal-assigurazzjonijiet. Imbagħad il-mistoqsija dwar is-sistemi l-ġodda naħseb illi jekk nipruvaw nqajmu koxjenza, aħna ħadna konsiderazzjoni wkoll il-Green Paper, il-Portability u l-Mobility. Naħseb eh, dan rridu nħarsu leħed għaxej mod differenti għaliex mhux qed nitkellem naħseb bis fuq il mobilta u ċaqliq bej stat membru ieħor imma anka fl-istess stat membru jekk inti trid iktar mobilità naħseb għandek raġun. Thomas jekk għandek uh, perjodu ta' referenza ta' ħames snin dan huwa twil wis għaliex inti ifisser li ma tistax tibda l-ambjent fejqiet. U għalhekk min iħaddem il-kapital li jkun il-kontribuxxa min iħadmek jintilef. Naħseb il-ismajna tajjeb, il-punti marbuta ma' nisa, n-nisa jispiċċaw jgħixu fil-faqar għaliex eh, il-pensjoni tagħhom tkun baxxa wis dan jorbot ma' paragrafu 13 iva marċin għal ħafna. Iva, u importanti tal-President illi eh, ikon interventi fuq dawn il-punti għat neċċassa kif il-Komissjoni mamlet referenza u kol dwar li għet ikun jista' jitrasferix il-pensjoni skont fej jitċaqla u għandan għat jiġi diskuss ukoll fil konsil Ovvjament din il-kriżi qed ħeġġeġ lin-nies sabiex jiċċaqalqhom minn posta liħor u għalhekk qed titqajjem ukoll il-kwistjoni tal-li wieħed iġor dik il-pensjoni miegħu skont il-pajjiż li jmur fih. u kol it-Trattat ta' Lisbona jiġifieri bażi legali ġdida għal proposta antika m'għandniex dokument Eh, ta' proposta ġdid min-naħa tal-Kommissjoni. Ġifiri rridu nibdew bażi legali ġdida skont trattat u qed jinħolqu l-problemi li bħal maħsibna lura fl-2009. Issa minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin fiha l-iskadenza hija 8 ta' jannar, mbagħad niddiskutuhom fil-20 ta' frar, mbagħad nivvotaw f'Marzu u mbagħad tal-plenarja ta' April. Nixtieq eh, nirringrazzja l-interpreti tal-li ser kalla wanka 10 minuti addizzjonali imma xorta waħda irdu nżommu mal-ħin. Is-sur Hawet nixtieq li eh, tippreżenta daqsxejn l-emendi wkoll eh, fil rigward rapport tiegħek. Għuna kan nitkelmu fuq il-kooperazzjoni msaħħa u dan huwa rapport fej inti qed rappreżenta l-kumitat tagħna kif ukoll rapport illi jindirizza ir-responsabilità soċjali u anka dik ambjentali. Grazzi ħafna, Sinjar President, skużani Eh, tal-li wasal tarti kan qatad dawl fil-tunnel ehm, ta' channel u il-ħinet jafas xorta wahda napprezza l-fat li nistan għajem dan il-punti dwar il-rapporti għajawnek din il-ġimgħa fil-parlament. L-emendi li waslu li bil- Ġermanis eh, ma nistax li kommenta dwarhom mozzi u nittama anka sur Fontani mux ijata u jina għrajt il-verżjoni eżempju bl-Ispanjol tal-emendi tagħhom, jiġifieri se kunat nikkommenta fuqhom fil-ġimgħat li ġejjin nittama li permessa dan il-kumitat ikonna konsens qawwi naf li huwa uh, jippreżenta punti sensittivi. Minħabba l-limitu fuq l-ammont ta' kliem jiena kelli wkoll uh, nirrevedu wkoll xi emendi dawn huma parti mill-nota ta' spjegazzjoni u uh, nixtieq nikkommenta fuq emendi fatwali li jindirizzaw ukoll id-drittijiet tal-bniedem fost l-oħrajn. Hemm ukoll l-OECD l-linja gwidja jiena qed nipprova nfassal ukoll uh, abbozz fuq dan il-punt tal-OECD u għalhekk forsi ikolli daqsxejn xejn u wkoll minnaħa tal-kollegi tiegħi. Dan irridu naraw fid-dawl tal-kupru il-kupru mill-kriżi li tkun li tkun wieħed eh, sostenibbli. Jiena introduċejt ukoll emendi fir-rigward tal-ICT, ICT u s-sigurta. Hemm ukoll xi emendi minn naħa tiegħi u ta' kollega tiegħi ukoll fir-rigward ta' ċertu kondizjonijiet ta' xogħol. Hemm ukoll il-European Framework Agreement u l-Capacity Building dawn il-programmi f'pajjiżi terzi. U qed naraw ukoll ċertu kummenti fuq dawn il-punti wkoll u għalhekk hemm bżonn li nżibu kompromess fuq dawn il-punti. Rajt ukoll emendi fuq uh, involviment tal-gvernijiet b'mod kostruttiv dawn l-osma. Għan nitolbu kol il-Komissjoni li eh, tatina eżempju bil-fatti sabiex aħna eh, u koll nimxu fuq il-passi taħħom u għalek qed nitlob il-Komissjoni toħroġ ir-rapporti wkoll minnaħa tagħha. Jiena nixtieq nappoġġa l-emendi ta' Surbulon fil-rigward ta' miżuri konkreti anka eh, fil-rigward ta' l-indikaturi soċjali Jina nishtiq li nidiskuti miegħu fuq anka social labor u nappoġġa wkoll il-punti ta' Senjora Papadopoulou hemm ukoll l-emendi ta' Sur Gomez u Debecker u l-emendi dwar il-negozji żgħar. Kif ukoll l-emendi fuq l-edukazzjoni taħriġ. Jiena nista' nifhem ukoll l-emendi resqam mill-Kumitat tan-nisa u naħseb li U importanti li ma nkomplux namlu l-istess referenzi għall-istess punti sabiex ikonna rapport iktar kostruttiv. U għalek forsi nissuġġerixxi li nadottaw xi wħud mill-emendi ma mhux kollha. Kollega partikolari tiegħi li għalkemm innaħbieb ma naqblux fuq kollox nista' ngħid li naraf l-importanza li uh, ġiet anka rikonosċuta minnaħa ta' minn ħaddem li għanna u koll naddottaw għawnek biex nirriflettu u koll dak li tsir fil-ġnus maquda jina l-est li nsib u koll kompromess għalix nirrealizza illi l-lum il-ġurnata għedin pozizjoni differenti ħafna minn ħames snin ilu jekk taraw emenda 20 favur approċċ bilanċjat u differenzjat. Naħseb illi qed nitolbu wis regolamentazzjoni u għalhekk musen nappoġġa l-emendi e, fuq dawn e, li jimxu fuq din il-linja. Jekk ma importax tgħid il-Presidenta nitolbok tikkonkludi. Mela, 20 sekonda xtaqt nikkommenta fuq trasparenza finanzjarja il-kollegi tijaj res u punt importanti ħafna jgħidu nsibu kompromess u jiena nħossi li huwa importanti li nsibu kompromess għaliex dan l-emendi jgħidu res u flimkien mal-opinjoni li qed tiġi wkoll mill-kumitat liħor. Grazzi ħafna. Is-Sur Thomas Mann. Is-Sur Bolant l-ewwel, grazzi ħafna lis-Sur Hawiet tal-apport tiegħu kemm għall-ġuri kif ukoll għalina huwa l-speċjalista f'dan il-qasam u fil-rigward tal-opinjoni tal-ġuri u din l-opinjoni hija importanti għan negozji kollha. Jina smajt u f'Kumitat f'komitat ieħor illi għanna ikonna persuni li kunu involuti u uh, fl-universitajiet u fil-riċerka l-emendi naħseb li importanti li naraw l-approċ li l-SMEs kif ukoll l-organizzazzjoni speċjalizzati u importanti wkoll li jkun evalwazzjoni fuq in-normi soċjali għaliex dawn li jkunu mkejla b'xi mod anke marbuta ma' responsabilità ambjentali. U importanti li konna tip ta' tikketta ta' li tista' tiġi identifikata. label illi tista turi l kwalità li tista tiġi rikonoxxuta u magħrufa. Nittama li inti sur tara dan kollu bħala pass pożittiv sabiex anka nidefendu dan din is-social label jiena pala korrelatur ħerqan illi nsibu l-kompromessi. Grazzi ħafna. Jina taf ilkom tafuni u tafu kemm uh, eh, nisħaq fuq il-pont tal-volontarjat, forsi ħafna jaħsbu illi minna ħaddem li tikollhom biss obbligi, ma naħseb illi jekk naraw anka il-katastrofi li rajna fis settur eh, ta' tessuti per eżempju tal- uh, Bangladesh, eccetera, fej n-nis kienu sfruttati b'kull mod possibli, ħassajna li forsi aħna ma nix nasmu madan, pero rridu namlu differenza bej dak li nfissru biħ aħna bħala negozji ta' daqs zaħir, jew medju, u il-konsegwenzi ta' dan kollu, għalek. Irridu naraw illi dawk il-kolla illi qed jaħdmu taħt kondizzjonijiet atroċi intuhom l-opportunità li huma jinqalgħu mill-pożizzjoni tagħhom. Idu nagħmlu eh, l-obligi tagħna kif ukoll nieħdu konsiderazzjoni bħalma semmejt l-elementi tal-OECD. Grazzi ħafna, grazzi lill kollegi kollha li ħadmu mod effiċjenti. Issu sur rapporter tixtieq t-intervjeni? Xtaqt eh, najt li għal-kem Mr. Bilun diġa ħareċ jena xaqt najdlu illi aħna jena les li naħdmu fuq kompromess specialment fil rigward ta' social labels. Grazie ħafna. Aħna ser neżaminaw Aħna se nkun qed nivvotaw anzi fuq ir-rapport nar l-14 ta' Jannar. Nixtieq nirringrazzja lill interpreti tal-appoġġ minaħa tagħhom. L-wara nofsinhar tajp il kulħadd. Nerġgħu niltaqgħu nhar 18 ta' Diċembru ġewwa Brussell. Jekk irġobkom attendu biħġarkom.